Bien, mes chers collègues, je vous propose de commencer nos travaux. Wara tajjeb kollegi, nistgħu nibdew il-laqgħa tagħna Niftaħ il-laqgħa Rajtu l-aġenda probabbilment. U skont li hemm fil-Kobu News il-punt erba li huwa l-mandat għat trilogu għal budget tal-2013 ġie pospost. Nar ħamis. Dan għaliex għandna skeda daqsxejn stramba, sfortunatament fil-Kumitat tal-Budget, u ż-żewġ nofstanarijiet huma llum wara nofsinhar mbagħad nhar il-ħamis fejn il-koordinaturi se jiltaqgħu fis-satejta wara l-ofsenar. u l-Kumitat tal-Budget imbagħad jiltaqa' wara l-laqgħa tal-koordinaturi fit-tlieta ta' warlof senar sas-sitta u nofs. Mhux nkunu f'din il-kamra iżda fil-binja Joseph Antal fis-sitt solar. Illum wara l ser ikonna votazzjonijiet madwar il-ħamsa ta' wara of Senar u ħanispiċċaw fis-sitta ta' wara l Għalhekk nistiednu lill kollegi mill-Kumitat tal-Kontroll tal-Budget biex jiġu hawnhekk fostna u l-ko-rapporter tagħhom is-sur Rivellini biex jiġi wkoll. Senatu widen ukoll lil Gressle u l-Rivellini li ser jgħidulna fuq l-iżvolġiment ta' negozjati diffiċli għal dan ir-regolament tant importanti. Goran Ferm kien involut fi trialogu mal-Kunsill fuq il-Project Bonds nitlob il-Goran jek jozbu tina l-qada korrenti fuq dan il-punt. Jek jozbuk. Iva, naħseb nista' naġġel sur President għaliex kien l-ewwel trialogu l-bieraħ, naħseb li kien ta' suċċess kbir, kellna lista ta' punti li setaw ikunu diffiċli, l-iktar punt l-iktar diffiċli naħseb huwa li l-Kunsill irid ikollu strateġija ta' ħruġ mill-Project Bonds anke minn qabel ma nibdow il-Project Bonds. Jiena jidir li, li dan ikun anticipazzjoni ta' falliment. Għadna fi fażi pilota u ċar li jekk taħdem sir permanenti u jekk ma taħdemx ma nagħmluhiex permanenti. Naħsibx li hemm xejn aktar xejn żid, iżda nixtieq ngħid mill-bidu nett hemm bżonn li jkollna strateġija taħruġ u jekk dan ikun il-każ il-proġett ma tantx ikun daqshekk kredibbli fis-swieq finanzjarji. Il-Kunsill kellhom rida soda fuq dan kienu iktar flessibbli milli konna qed nistennaw xorta waħda u għedow li se riprovaw isibu formulazzjoni ġdida għal din il-ħidma. Dan sfortunatament ifisser li probabli nerġgħu morru lura għal per biex ikollhom mandat għal din il-bidla dan ifisser li għandna problema ta' ħin. Iżda naħseb li xorta waħda possibbli li nilħqu lan ta' għana jiġifieri li nivvutaw fuq ftejn fl-ewwel qari fil-31 ta' Mejju. Bekken hemm punti oħrajn mumiex interessati fil-punti di vista politiċi aktar wisajn li aħna provajna nintroduċu minn tal ftit minnhom, l per eżempju ta' aktar għażliet ta' bonds aktar ambizjużi, l-għażla li nintroduċu aktar sostenibilità, kriteri ta' EU 2020 u ma jridu jkun aktar stretti, iżda din ma tantx problema għaliex iktar hija kwistjoni ta' lingwaġġ milli tal-istrument infushom. Għalhekk l-evalwazzjoni tiegħi bħalissa hija waħda favorevoli, jiena ottimista, naħseb li marret aħjar milli konna qed nistennew u naħseb li għandna opportunità tajba li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 on, on, on devrait avoir une position positive de la future, euh, des futures autorités françaises. Anna, ikonna pozittiv, anna, ikonna aspet pozittiv, għalix dan tqajjem fil-kampanja elettorali ta' Franza fil-fatt. Mir-rebbieħ, Oland. U rajna li għandu jkun segwitu għal din il-kwistjoni tal-elezzjoni fi Franza, l-elezzjoni presidenzjali. Peress li għadna taħt il-punt tal-avviżi tal-President fuq l-aġenda tagħna, punt numru 2, nixtieq narrafkom dwar xi diffikultajiet li aħna għandna. Konna qed nistennew li konna diffikultajiet iżda qed ikonna diffikultajiet li nikkonvinċu żewġ istituzzjonijiet l-oħra speċjalment il-Kunsill. Rridu naraw il-konsum tal-kreditu tal-pagamenti u kif ser intaffu il-pagamenti li għadhom sospiżi. Tiftakru li fl-ewwel trialogu dedikat fuq l-ewwel skambju ta' punti di vista fuq l-abbozz ta' budget tal-2013, il-presidenza Daniża kienet aċċettat il-proposta tagħna. Proposta biex ikonna laqgħa konġunta bejn it-tlet istituzzjonijiet fuq dan is-suġġett. Din hija proposta li jiena kont għamilt fisem il-delegazzjoni tal-Parlament fuq talba tal-membri kollha tad delegazzjoni tal-Parlament fil-konċiljazzjoni fit-tmiem is-sena li għaddiet fuq il-budget tal-2013. Għamilna din it-talba u isna x'kienu diffikultajiet fuq l-aħħar minuta f'dawk in-negozjati fuq iċ-ċifra eżatt fuq il-ħtieġa ta' pagament tal-lokazzjonijiet tal-2011 u mill-bida, mill-bidu tal-2012 għajna ftit għasta ta' ċertezza fuq x'inhuma ċifri u fuq xinuma l-allokazzjonijiet ta' fondi għal pagamenti tagħna. Bekk dan il-punt huwa jaħraq u importanti ħafna u d-Presidenza Daniża dak iż-żmien fi trialogu kienet ippreżentata mill-Ministru tal-Affarijiet Ewropej u mill-Ministru tal-Affarijiet tal-Finanzi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 il-sound. Ah. L-affarijiet aħjar fil-ċek, fil-Pollak, fil-Taljan jidher li l-problema solvit. Jikompli President. Biex nagħmel taqsira, l-Presidenza Daniża qiegħda tmur lura. Għanna konna bassarna fl-imkien mal-koordinaturi li konna żewġ laqat l-ewwel laqa fuq livell tekniku, imbagħad laqa fuq livell politiku flimkien mal-kapijiet tad delegazzjonijiet ta' tliet istituzzjonijiet Ewropej. Minħabba l-atteġġament tal-Presidenza Daniża u biftejim mal-koordinaturi aħna ddeċidejna li nimxu kif se nardilkom. Għada 9 ta' Mejju ser isseħ laqa bilaterali bejn ir rapporters tagħna u l-Kummissjoni. Qed nitkellem ovvjament taħt il-kontroll tar-rappreżentanti tal-Kummissjoni. Meta tinsemmi rapporters, ġifir l membri interessati ta' gruppi oħrajn, xedu rapporters, ecc., kollha intuhom merħba. Din laqa' bilaterali. Imbagħad nittamaw li nkun nistgħu nimxu l qudiem bejn il-Kummissjoni Ewropea u l-Kumitat tal-Budget, u l-Kummissjoni u l-Kumitat tal-Budget biex bekk 30 ta' Mejju ikun hemm laqa oħra fejn jiena immexxi id-delegazzjoni tal-Kumitat tal-Budget u fejn Lewandowski immexxi id-delegazzjoni tal-Kumitat tal-Kummissjoni mbagħad naraw x'ser jagħmel il-Kunsill. Xorta waħda ma nistax nara kif il-Kunsill jista' ikun assenti għal kollox f'dawn il-laqat. Jekk il-Kunsill ma jridx jisprimi ruħu, mhux ser jisprimi ruħu, iżda ikonna garanzija aħjar jekk il kunsill jitkellem. Dan huwa dokument tekniku ħafna, politiku ħafna u nittamaw li minn tal-inqas ikun hemm ftehim bejn il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni. Mhux fuq iċ-ċifri tal-allokazzjonijiet ta' fondi għal dan il-negozjati tal-budget iżda minn tal-inqas fuq kif ħanaraw kif laħqu maħtiġijiet possibbli biex bekk naqdu l-lanijiet tagħna u innaqsu il-pagamenti sospiżi pendenti. Bekk innaqsu n-nuqqas taftajim li kien hemm fl moddi li komplikaw negozjati tant fl moddi għall-eżerċizzju tal-2012 li seħ propju fit-tmim tal-2011 dak kollu li xtaqt ngħid fuq dan il-punt, għada ser ikun hemm din il-laqa hekk imsejħa teknika, hija teknika iżda rapporters tagħna fil-fatt ħajrappreżentawna u ikunu jistaw jarfuna nar il-ħamis minħabba l-iskeda mhux tas-soltu li għandna din il-ġimgħa għal kumitat tal għal Għalbqija l-sna disponibbli. U issa naħseb li vera disponibbli għax m'hemmx problemi tekniċi. Għad-diskors tiegħi jisibu għam fil-Kobo News u napprovaw jekk m'hemmx oġġezzjonijiet il-minuti tal- laqa tad-29 ta' Marzu. Eżis kollegi, jider li xorta waħda temm il-problemi, iżdessat jaħdmu il-mikrofoni. Peress il-punt erba ġi post-post naddu issa minnu fiħa punt 5. Abbozz ta' budget emendatorju numru 2 għal-2012 appropriazzjonijiet mill-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea għall-arar fl-Italja, Ligurja u Toskana għal 2011. Rapporter Signora Balzani. Grazzi, President. Diġà stajna nanalizzaw din il-proposta tal-Kummissjoni matul il-laqat ta' qabel u issa hemm punt innovattiv. Ittra li qed jikbinna l-Kummissarju Lewandowski fejn jarrafna fuq proposta ġdida biex jemel tajjeb għal problemi tal-pagamenti. Tiftakru l-koll li l-problema f'dan il-kas hija n-nuqqas ta' fondi ta' 18 miljun li ġew mitluba biex bekk ikunu disponibbli mod konkret is-somom għal Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea. L-ewwel proposta tal-Kummissjoni kienet reviżjoni tal-massimali ta' spejjeż għal pagamenti fuq it-sena li għaddejja u fuq proposta tal-Kummissarju Lewandowski ser jitkellem mbagħad iktar fil-qosor il kunsill fuq dan hija fuq strument ieħor, jiġifieri l-użu tar-rimborsi Il-Kummissarju Lemberndowski prova zom il-livell ta' attenzjoni l-iktar oli possibbli fuq il-pagamenti, tiftakru li kien suġġett l-iktar dibattut, l-iktar diffiċli u komplikati matul il-negozjati tal-budget tal din is-sena u qed jipproponi li jivverifika bir-reqqa livell ta' implementazzjoni ta' pakket ta' programmi b'mod partikolari dawk li għandhom xjaqsmu mal-programmi tal-enerġija marbuta mal-programm Economic Recovery Plan il-pjan ta' rikupru ekonomiku u qed jgħid li ħajkun hemm 153 miljun euro ta' rimborsi minn dawn il-proġetti minħabba li dawn il-proġetti mhux qed jintużaw biżejjed minħabba li huma tant komplikati. Ġifieri dawn il-proġetti fih dan il-pjan ta' rkupru ekonomiku Ewropew huwa huma komplikati ferm ferm u nistgħu naħsbu imbastru li Eh, dawn il-fondi mhux ser jintużaw sal-aħħar ta' din is-sena u għalhekk dawn il-fondi jistgħu jintużaw għal ħtiġijiet li huma ċerti. Jiġifieri 18 miljun ta' fond ta' solidarjetà u għal finanzjamenti fuq proġetti oħrajn ta' riċerka li probabbilment minn issa sa tmiem is-sena ser ikollhom bżonn ta' pagamenti minnu fih. U għalhekk il-proposta tal-Kummissarju Lewandowski hija doppja fuq livell politiku li nżommu sebajnejn fuq il-pagamenti għaliex imbagħad il-problema lejn tmiem is-sena diġà lejn it-tieni nofs tas-sena ser tkompli tigrava b'mod esponenzjali u li nibdow namlu reviżjoni tajba fuq il-livell ta' implementazzjoni tal-programmi biex bekk ikun hemm pakkeġġ ġdid ta' rimborsi favur il-Fond ta' Solidarjetà u għal proġetti ta' riċerka li huma fuq livell aktar avvanzat. Jiġifieri jistgħu jitħallsu minn issa sa tmiem is-sena. Bien. Je vous remercie, Madame le rapporteur. Donc la bonne nouvelle. Grazie, le rapporteur. Aħbar tajba din li tatna li ksibna biċċa xogħol tajjeb li biċċa somom tajbin ta' flus li jgħinuna għal Fond ta' Solidarjetà Ligurja u Toskana u fl-istess ħin ser ikunu ta' għajnuna u fl-istess ħin ser ikunu aħbar ħażina għaliex dan juri li parti mdaqsa mhux ħażin tal-fondi li kienu maħsuba propja mill-budget Ewropew għal finanzjament ta' pjan tar-kupru wara l-kriżi finanzjarja fil-fatt ma ntużawx. U għalhekk irridu nitalmu minn dawn l-iżballi fil-livell ta' proċeduri tagħna minn tal-inqas fir-regolament finanzjarju inkella fuq il-livell tal-politiki implementati għal dan il-pjan tar-kupru. Għaw xaħti xie jitkellem fuq dan il-punt, jider li le, Mela, infakkarkom li taħt riserva, ovvjament, fil-kalendarju tal-approvazzjoni tal-naħa tal-Kunsill kif qaltenna r-rapporter l-iskadenza għal xi emendi li jista' jkun hemm għandha tkun nhar l-24 ta' Mejju. Tajjeb għalikom hekk, tajjeb rapporter taħt riserva, ovvjament, skont il-kalendarju tal-Kunsill dan il-punt numru 5 se naddu għal punt numru 6 fuq l-agenda il-rapporter l-onorevoli Alfonsi li għandu fuq spalleh dan il-rapport fuq il-politika komuni tas sajt Et jiproponi l-ewwel skambju ta' punti di vista għalina. Nadilek il-kelma, jek joġbok. Grazzi rridu nħejju l-politika komuni tas sajt għandna dan ir-rapport mill-2002 l-Unjoni Ewropea edha tfittex triq sabiex tasal għall adattament bejn ir-riżorsi li jinsabu f'diffikultà jew taħt id-dida u attività ta' sajt li wkoll tittimxi l qudiem u tipproduċi għall-Ewropa. għanna l kampjuni tas sajt li huma tajbin u dawk irridu nqisuhom. Fl-2009 kien hemm Green Paper fuq il-politika komuni tas-sajt u konna qed ngħidu li għadna ma wasannix veru propju għal politika komuni tas-sajt li tkun tista' tħares fuq medda twila ta' żmien ir rizorsi tal-ħut u l-istoks tal-ħut. Għaliex kien hemm ħafna speċi ta' ħut li ehm, ġew mistada żejjed u għalhekk batow il-konsegwenzi. Issa, sen ġejna mweda li ħikunem aktar sforz, aktar prioritajiet li nqisu xinu l punt importanti għal sostenibilità ambientali li nwaqfu mill-ġdid. Li l nevitaw l-iskart, il-rimi diskards Eh, zejda minħabba sajt zejjed u naraw x'inhi l-kapaċità tal-flotta tal-ċejjeġ tal-baħar li hija xi ħaġa importanti ħafna u diffiċli għall-Unjoni Ewropea u hija tħassib. Issa, il-proposti nistgħu ndaħluhom f'kuntest ta' font li jekk jiġu approvati l proposti tal-Kummissjoni 6.68 biljuni ta' euro li jkun livell indaqs tal ta' qabel morna ftit lura iżda bajna kważi kważi l-istess livell u li nipromovu wkoll li nimxu l-qoddim nevetaw id-discards nevetaw dak il-ħut li ma jkunx mixtieq għas-sajt u li jkun hemm drittijiet tas-sajt trasferibbli kif ukoll kien hemm min ma qabilx ma l-istatus tal-stoks u tal-ispeċi taħut li jatin jinqabdu. Issa l-punt li jmiss huwa li nagħtu opinjoni dettaljata fuq ir-regolament tas-sajt u nintroduċu wkoll xi ħaġa dwar l-attivitajiet ta' sajt artiġanali għaliex is-sistema ta' drittijiet trasferibbli tista' twassal biex din il-professjoni ta' sajjiet tintelef u xorta waħda importanti għal konservazzjoni tal-kosta tagħna. Hemm bżonn li nikkonservaw il-sajt artiġanali għat-tajjeb tal-żoni matul madwar il-xatt. Dan affarijiet irridu noqogħdu attenti għalihom, irridu noqogħdu attenti wkoll l-affarijiet marbuta ma' natura għalfejn. Sabiex bekk l-Unjoni Ewropea Is dawn il-punti l-linji gwida huma tajbin u nistgħu nagħtu opinjoni favur dawn il-linji gwida. Grazzi, Goran Ferm. I will make a very short comment on Grazzi, ser namel komment qasir fisem li Signora Grillier li ma tam tagħmel kampanji ġewwa Franza għadha għaddejja. Ovvjament hemm ħafna iktar elezzjonijiet oħrajn li għadhom ridu jiġu. Jien talbit nitkellem ftit fissima taqbel ma l-approċ fis sur il-fonsi għanna bżonn nagħmlu opinjoni fil-qosor hawnhekk. Eh, ovvjament semmarru marru lura għal partijiet oħrajn ta' propost leġislattiva fuq il-politika tas-sajt iktar tard hija trid tenfasizza mod partikolari l-importanza li r ta' tas-sajt eh, huma ehm, eġit pubbliku għal daqstant neħdu neħdossi huma importanti għall Ewropa u wkoll sigurtà tal-ikel globali. Hemm ħafna attivitajiet li aħna rridu nieħdu konsiderazzjoni mhux biss is-sajt iżda wkoll akwakultura li hija importanti mod partikolari għal ċertu żoni kostali u dawn serri jkollhom bżonn ta' appoġġ anke fil-futur. U għalċar li aħna nappoġġaw il-politika komuni tas-sajt li timmira li tippromovi s-sajt sostenibbli impatt baxx fuq l-ambjent u fl-istess ħin tkun vijabbli ekonomikament għal komunitajiet li huma dipendenti fuq is-sajt anke għall futur Dan ifisser li irridu nqisu il-bżonijiet ta' fondi għal eh, maneġer tajjeb tal-rizorsi eh, tas-sajt dan jeħtieġ iktar riċerka xjentifika ser ikun hemm bżonn ukoll biex ntejbu il-bastimenti tas-sajt għaliex issa qegħdin ngħaddu għal politika aktar selettiva tas-sajt u dan jaf jeħtieġ iktar investimenti rridu ntejbu wkoll proċessi ta' ġbir u eh, ta' da' data biologika, etc. Ser nitkellmu dwar ċifri eżatti iktar tard u ser nibbażaw fuq rapport xure, iżda huwa ċar li hemm problema. Aħna għanna għat rekwiziti ġodda l-politika tas sajt biex din issir waħda sostenibbli u rrid naraw kif dawn jistgħu jiġu finanzjati taħt il-limiti li aħna rridu nirrispettaw. Iżda nerġa' nitkellmu dwar dan iktar tard din hija l-opinjoni ta' Sinjora Gurley. Thank you, Alan. Um, just briefly, first of all, it's, it's very easy to Grazzi fil-qosor ħafna naqbel ma dak li għaddu kemm għal François. Jiena naħseb jew importanti li nżommu f'moħħna li meta l-Kummissjoni nidiet ir-riforma kollha tal-politika komuni tas-sajt ma nfasizzaw li għandna bżonn ta' riforma radikali biex inkunu nistgħu nsalvaw is-sajt ġewwa l-Ewropa. U din fil-fatt għandha tittieħed bis-serjetà ħafna u Eh, li l kommissjoni tajt li falliet, tammet li falliet u rridu nagħmlu riformi. Di mhux kull-jum, kuljum. Aħna llum ninsabu f'sitwazzjoni fejn ħafna mill-istok tas-sajt eh, ġewwa l-Ewropa qed jinqabad żejjed huwa U għal e, irridu namlu kif għal Goran biex nassiguraw li komunitajiet tas sajt u dawk il nies li huma dipendenti ekonomikament fuq is-sajt ikunu jistgħu jkollhom pożizzjoni saħita u sikura għal futur ekonomikament u anka ikun hemm approċċ e, tajjeb ekonomikament u ambjentalment. jekk ikun approċċ sostenibbli ikun ħafna ħjar xin fil-futur iżda jfisser li issa fil-preżent irridu nistadu ħafna inqas. Irridu nqisu kwistjonijiet ekonomiċi biex nappoġġaw din il-fażi u nippruvaw ukoll nistadu inqas din hija xi ħaġa rridu nindirizzaw f'dan il-kumitat mod ġenerali meta nibda nagħmlu fuq din ir-riforma jiena għandil unur li jiena wieħed mir rapporters fuq il-reforma u bħala viċi president tal-Kumitat ta' Sajt jiena ntis ħafna. Hemm xi politiċi fil-politika komuni ta' sajt preżenti li jistgħu jiġu ntużati u l-mezzi finanzjarji tagħhom jistgħu jiġu ntużati mod differenti. Ġifir nistgħu nagħtu iktar flus is-CFP mod ġenerali u nkun nistgħu nappoġġaw din il-fażi fejn aħna mbagħad ngħaddu għal eh, sajt iktar sostenibbli. Jiena ċert li rapporteri naqblu dwar dan u jiena ħerqan li ikonna pożizzjoni b'saħħitha u ċara minn dan il-kumitat dwar dan. Grazzi. Grazzi. Kif għal il-rapporter? Dwar suġġett ta' dan it-tip, il-Kumitat tal-Baġit għandu opinjoni importanti x'joffri. Hemm ħafna flus involuti madwar biljun kull sena. Fil-passat, u jiena instess ġejt elett mill-kostitwenti um, fil-bid ta' Franza eh, u tinkludi wkoll il-kosta tal-Mediterran eh, u l-parti l-oħra u għal daqstant dan jinkludi ħafna ħafna sajjeda. Fil-passat parti mill-għajnuna tal-komunità ntużat biex taqret il-bastimenti tas-sajt biex tonqos il-jonqos il-qbit. U fl-istess ħin ġiet intużata wkoll biex tagħti sussidji lix xiri ta' bastimenti iktar moderni. Allura, Issa għandna inqas bastimenti iżda jistadu iktar il-vita jiżdied u kif qal ir rapporter hemm ħafna speċi li qegħdin friskju. Dan mhuwiex fl-interess ta' ħadd, mod partikolari mhux fl-interess tas sajjida għal daqsat il-Kummissjoni għamlet proposti innovattivi ħafna u jiena qed nifhem li l ministri tas sajt mhux kollha jaqblu dwar dwar din għandhom opinjonijiet differenti. Fl-Unjoni Ewropea ġili jkollna eżempji ta' pajjiżi li jirnexxew fl-implementazzjoni ta' ċertu politiċi li mbagħad għaddew ir-responsabilità fil-fatt li issa sajjid anfushom u bekk huma huma permettew li l-riżorsi jirkupraw. Dan kien ta' benefiċċju għal għas-sajt fuq skala zaħira, mux l industriji l-kbar ta' sajt. Hemm postijiet ġewwa l-Ewropa u postijiet oħrajn ukoll fejn dan kollu kien ta' suċċess. Aħna fil-Kumitat tal-Baġit għandna responsabilità partikolari mux li nipprivaw nikbu l-aħjar metodu eh, dan huwa xogħol tal-kumitat tas sajt ir-rwol tagħna huwa li ngħidu li jekk nallakaw il-flus għal dan irridu nassiguraw bisħieħ li l-flus li aħna nkunu qegħdin nużaw jintuża biex nilħu l-għanijiet tal-politika tas-sajt u mhux nippruvaw niksbu effett totalment differenti. U għal daqstant irridu noqogħdu attenti dwar dan. Jiena grat li l membri tal-Kumitat tal-Budget għandhom rwol importanti ħafna biex niddefinixxu din il-politika. Grazzi ħafna lir rapporter U fir-rigward tal-timetable. Eh, Wara l-ewwel ta' skambju ta' femijiet għandu jkollna skadenza għal-tresi tal-emendi li huwa 29 ta' Mejju. Mbagħad l-adozzjoni fil-Kumitat tal-Budget Adozzjoni fil kumitat tal l adozzjoni tal opinjoni tagħna fil-Kumitat tal-Budget sal-20 ta' Ġunju għaliex il-Kumitat tas-Sajt iddeċida li jadotta ir-rapport tiegħu matul il laqgħa fl-10 u l-11 ta' Lulju. Għal votazzjoni ġewwa l-plenarja. Tajjeb. Naddu għal punt li jmiss il-programm statistiku Ewropew. Is-surja Pink huwa rapporter. Grazie President, il-Kommissjoni pproponiet regolamentazzjoni biex jinħolo il-Programm Statistiku Ewropew l isp li ser joffri l-qafas għall iżvilupp produzzjoni u tqassim tal-istatistika Ewropea għal perjodu tal-2013-2017. L-ammont totali ta' dan il-budget tal-Unjoni Ewropea huwa 299.4 miljun euro għal ħames snin kollha tal-programm fosthom ukoll 37.3 miljun euro kopert mill eh, fil-perjodu tal 2013 2017 u 2 miljun euro kopert mill-perjodu tal-2014-2017. Is-sistema taħt l-ISS hija sħubija bejn l-Eurostat u l-Awtoritajiet Nazzjonali tal-Istatistika u fil-fatt din iffaċċat għad ta' sfidi fil-ħar snin fosthom ukoll iktar eh, bżonn ta' statistika Ewropea u l-bidla fin-natura tal-istatistika li fil-kuntest tal-restrizzjonijiet tal-budget fuq livell nazzjonali u Ewropew. L-għanewlini tal tal-istatistika Ewropew huwa biex il-sistema tal-istatistika Ewropea tkun fuq qudiem net u toffri statistika ta' kwalità għolja ġewwa l-Ewropa. Hemm tliet anijiet ewlenin li għandhom jippruvaw jinkisbu fl-azzjonijiet kollha tal-istatistika l-ewwel net kwalità, informazzjoni ta' kwalità, it-tieni l-implementazzjoni ta' metodi ġodda ta' produzzjoni tal-istatistika Ewropea u jippruvaw jimmiraw fuq tip ta' effiċenza u kol il tisjiet tal-partnership statistika Ewropea biex bekk ikun hemm iktar titji fil-produttività biex inkunu nistgħu nimplementaw eh, l-ISP l-Kummissjoni ser dotta programmi annwali li ser jifasslu nanijiet ehm, li rridu jinkisbu u r-riżultati li rridu nitlaħqu. L-emendi tiegħi jirriflettu rikonoxximent ta' dan kollu ehm, u fir-rigward tal-kriżi finanzjarja li mbagħad ġiet iggravata minn noqqas ta' statistika f'waqta ta' kwalità għolja. Għal daqstant jien nissuġġerixxi ċertu emendi li jenfasizzaw il-bżonn biex ikun hemm iktar statistika konsistenti u tajba prodotta mill-awtoritajiet indipendenti tal-istatistika kontroll tajjeb u mekkaniżmi ta' supervizjoni biex niprevjenu nuqqas ta' regolarità u prestazzjoni tajba aħna l-opinjoni li statistika tajba konsistenti hija essenzjali għall biex nkunu nistgħu nżommu s-sistema tal-ewro kif nibħalissa. bħalissa. Jien nixtieq nirreferi lill membri għal politiċi ta' Sir John Copperthwaite, is-segretarju tal-finanzi ta' Hong Kong mill-61 tal-71 huwa kien ħoloq politika li jisima positive non-intervention li dawret lil Hong Kong ċentru finanzjarju globali. l xestin snin ta' wara raw 50% fil-pagi eh, u kol 2 minn 3 f'naqis ta' povertà. l-antijow ta' sur eh, ta' dan il-senjur kien li jġbor l-istatistika meta ġi mistoqsi xandu jagħmel pajjiż risposta tiegħu kienet waħda tajba irridu ineħħu l-uffiċċju tal-istatistika nazzjonali din kienet dan kien il-parir tiegħu għal dawk li kienet jippruvaw jagħmlu politiċi ta' tkabbir. Issa, wara li tajtkom din istorja jiena ma naħsibx li n-nies il mexija tal-Ewropa ser jaqblu ma' Sir John, iżda ħjarnu għodu attenti milli jiddispjaċina wara u nagħmlu qafas ta' statistika tajba li tassigura li kull hemm statistika tajba kif supposta li nqas nkunu nafu x'qegħdin nagħmlu kemm jekk huwa tajjeb u kemm jekk huwa ħażin, grazzi. Merci Monsieur le rapporteur, je vous félicite et vous remercie d'avoir Grazzi. Rapporteur. Proset tal-li nexrilek id-daħa il-kulħat dwar din kwistjoni ta' statistika. Eh, nistaw naraw ukoll li permess tal-istatistika tista' tara eżattament it-kabbir, tista' narazzaw x'ġara ġewwa Hong Kong fi sebajnijiet. Kien hemm kabbir iva, ma tantx kien hemm libertà f'dan il-post. Nadwa l-kelim li jmiss. ma tantx nista' nagħmel kontribut dwar is-sitwazzjoni ġewwa Hong Kong iżda fil-Ġermanja. Eh, Kotazzjoni interessanti eh, tafdax l-ebda statistika parti dik li tifalsifika inti stess. X'qed ngħidu hawnhekk? Dak li qed nitkellmu dwaru huwa ferm importanti. Għaliex f'dan il-kumitat aħna qegħdin niffaċċaw il-problema il problema li ġej mill fat li l-istatistika mhijiex kif suppost u għal sant jiena naqbel mal um, ma' rapporter. Aħna għandna bżonn ta' statistika tajba u ta' kwalità għolja ġewwa l-Unjoni Ewropea biex nkunu nistgħu nagħmlu pjanar tal-politika tajjeb u ikonna sisien tajbin għall politiċi li aħna nixtiequ nsegu. Jiena naħseb li l kooperazzjoni hija ferm importanti. U l uffiċċju tal-istatistika għandhom ikunu indipendenti, aħna kellna esperjenzi żiena ħafna ta' nuqqas ta' indipendenza. Iżda, għandi ċerti diffikultajiet biex naqat din l-opinjoni ta' Surja Pink ma' ixew għali nifrankaw. Tista tipprova tagħmel dan fi kwalunkwe programm fil-fatt dan huwa twemmin tal-grupp politiku tas Surja Pink li għandna nippruvaw nifrankaw kemm jista' jkun. Nfadlu. Però qed nitkellmu dwar ehm, bażi ta' pjanar politiku hawnhekk u fl-opinjoni tiegħi huwa diffiċli ngħidu li rridu noqogħdu nippruvaw nfadlu. Irridu nitkellmu fir-rigward tal axar mandamenti hawnhekk u ngħidu li rridu nof r rizorsi kif suppost. Jiena nkun l-aħħar persuna bħala membru tal-Kumitat tal-Budget li nikkontradixxi dan il-prinċipju, iżda xi kultant l-affarijiet ma jiftemux sew. Grazzi kollega. Issa nadu għas-sur taxmi. Grazzi President jizinżon fil-qosor. Jina shadow rapporter għal grupp tijaj tal-PPE. Għaw ħafna Affarijiet interessanti dwar l-istatistika, jina da ħafna affarijiet nisperaw dawn ma jkunux kwistjoniet ta' gideb u affarijiet mhux xar, jisna msamma jina nemmen li il-għan tal-istatistika jena jgħatem biex naslu għal iktar svilup monitoraġġ tal-politiċi tagħna u biex namlu dan rrid ikonna eh, sfond b'saħħtu u materjal tajjeb biex inkunu nistgħu noħorġu b'riżultati raġonevoli. U fil-fatt dan kien meħtieġ u jiena naqbel bisħieħ ma dawk it-tlet għanijiet li jirriflettu il-sitwazzjoni eh, preżenti, finanzjarja u ekonomika Għaldaqstant qegħdin nitolbu l-kwalità, l-effiċenza. U titjib ieħor qed jitolbu wkoll għal titjib fil-produttività permezz ta' subija u oqs moħrajn. Għaldaqstant aħna ser jien ser ehm, naħdem fisem il-grupp tiegħi u nispera li nħorġu b'rapport li jkun aċċettat mill-maġġoranza u hekk inkunu nistgħu ntejbu x-xogħol tagħna reputazzjoni tagħna ġewwa l-Parlament Ewropew. Grazzi. Grazzi. Hawnhekk qegħdin niffaċċja problema li tidher waħda teknika. Iżda, il-problemi huma pjuttost għalin ġewwa pajjiżi li ċertament mhux wieħed mill-inqas pajjiżi żviluppati fid-dinja. Aħna irnexxilna noħorġu ċifri dwar il-sistema ta' produzzjoni tliet xhur wara li din is-sistema joħda waħda twila u burokratika f'ħafna mill-industrija u għandha stant kif tista' tagħmel forecasts li tanċu ma kredibli fir rigward tal livell ta' tkabbir madwar sitt xhur jew sena wara jekk inti għadek minn ċert lanqas li sa tliet xhur qabel l-industrija kienet qed tikber u kienet però kienet qed tidħol ġewwa reċessjoni. Għall-inqas it-basir ta' temp jista' jgħidilna kwista ta' meċċi jew le, iżda permezz tal-istatistika tagħna tlet xhur oħra biss ser nkunu nafu jekk e, hux nizla x-xita jew jekk hemmx ix-xemx fuq l-industrija Franċiża llum. Għal daqstant is-sistema tal-istatistika trid biex bekk tista' tigbida mod aħjar l-ekonomija. Fi żmien fejn ikun hemm pressjoni u kriżi, l-istati membri issa qegħdin jagħmlu koordinazzjoni tal-budget fejn dan il-kuntest tal-Unjoni Ewropea, is-Semestru Ewropew u wkoll fil każ tal-25 u 27 stat membru wkoll fi dan il-kuntest tal-Fiscal Compact il-ġdid biex bekk il-politiċi Ewropej jkunu jistgħu jiġu armonizzati mod aħjar u nkunu nistgħu nagħmlu uh, użu aħjar tal-impatt niksbu tkabbir massimu u għatajab li konna għodda tajba tal-istatistika. Aħna bdejna il-laqa tal-lum u biex semmejna l-kwistjoni tal- um, payment appropriations u jekk insemmu dan aħna rridu nirrikonoxxu l-fatt li id-data bażika li l-politiċi tagħna huma bbażati fuqhom dawn xorta għadhom mhux adegwati u jridu jiġu streamlined. Għaldaqstant, kwalunkwe ħaġa li tixtiequ tgħidu dwar is-suġġett eh, jkun ta' interess kbir. Jiena grat ħafna lejn ir-rapporter, is-sur Epping. Issa però ser ngħadu għal time frame għal dan il-punt, id data ta' skadenza u għal 14 ta' Mejju l-ġimgħa d-dieħla ġifieri. L-opinjoni ser e, nivutaw fuqha fil-31 ta' Mejju u mbagħad fil-prinċipju aħna rridu nikkonfermaw dan xorta waħda. Il-Kumitat tal-Affarijiet Ekonomiċi ser jadotta il-votazzjoni fit-18 ta' Ġunju. F'dan l-istadju, issa nistgħu ngħaddu rapport ta' Sur Feynman fuq l-istabiliment ta' programm ta' azzjoni għadwana u tassazzjoni. Ek joġbok. Mr. Chairman, uh, the Fiscus program. Grazzi ħafna, Sur President. Ek kif propost dan ħajkun eh, parti minn prog eh, program fiskus ħajaqat flimkien il-program Customs tal-2013 u Fiskalis tal-2013. Dan eh, ki huwa strument tal-MFF rridu illi naqdu dawn żewġ programmi flimkien sabiex kun hemm simplifikazzjoni. Aħna rridu nappoġġaw eh, li xogħol eh, vitali li għamlu li tagħmel l-Unjoni Doganali. il-fiskali sal-2013 trid issaħħaħ il-funzjonari tal-iswiq intern u intejbu l-sistema ta' sassazzjoni interna fl-Unjoni Ewropea u dan nagħmluh bil nżidu l-kooperazzjoni bejn l-Istati membri. Dan il-programm Ewropew m'għandux ikollu pat negattiv fuq eh, sistemi ta' tassazzjoni tal-Istati membri għaliex din hija sistema ta' eh, kwistjoni ta' kompetenza nazzjonali. Iż-żewġ programmi nisemmejt għandhom eh, għanijiet differenti u distinti minn xulxin u kontesti differenti. U għalek irridu jkollna arranġamenti legali sabiex kunem implementazzjoni monitoraġġ u kontroll tajjeb ta' dan il-programm fiskus. Irridu hemm evalwazzjoni u u hemm nuqqas ta' evidenza illi proposta ta' dan it-tip eh, tista' fil-fatt taħdem tajjeb minkejja l-ġustifikazzjoni tal-Kummissjoni il-programmi fiskali u customs 2013 kienet jadmu tajjeb u fuq separatament. Billi il-Kummissjoni zammet il-budget għal daw żewġ programmi separati u qalet li tixtieq iżżomm l-identità ta' dawn il-programmi separata mela ti jagħmel sens tkun loġika jiġifieri li dal-programmi customs 2013 fiskal 2013 inħallhom separati. Jiena nappoġġa u nara l-aspett pożittiv ta' dażew żewġ programmi u nixtieq ngħid il-Parlament sabiex fil-fatt ma jaċċettax il-proposta tal-Kommissjoni. Ma rridu ma rridux ikun żewġ programmi eh, bażi legali differenti, żewġ bażijiet legali differenti għal dawn iż-żewġ programmi. Għalhekk din il-leġislazzjoni trid tkun eżaminata u implementata b'mod separat. Din l-opinjoni hija tal-Kumitat l-istess pal dik tal-Kumitat Imco u Kumitat Ikon. fil fil-fatt il-Kommissjoni ġina ingħatat eh, tini ċans sabiex tispjega l-pożizzjoni tagħha eh, ieħor fuq dan il-kwistjoni eh, f'April fi Strasburgu, però aħna bqajna ma konniex konvinti. Għall-informazzjoni tas segretarjat ġejna informati u informajna wkoll segretarjat li kellna b'xi diffikultajiet eh, tħassib dwar eh, ċerta missibilità li kien hemm dwar ċerta test li għandha torbot mal-tassazzjoni. Emendi wieħed 3 u erba' u mod ta' kif nawaslu messaġġ politiku l kumitati u fil-fatt aħna m'għandhomx dom xilan li jiġu adottati fil-plenarja se ġu adottati hekk kif huma fil-kumitat mill-kumitat tal-budget jiena ħerqan biex naħdem ma' shadow reporters eh, fuq di l-opinjoni u l-opinjoni dejjem tibqa' miftuħa għal emendi mill-gruppi politiċi differenti. Grazzi. Grazzi ħafna sur reporter sur Stojalan. Grazzi ħafna sur presidente. Grazzi ħafna sur President jina xedu rapporter tal-grupp PPE. Nirringrazzja li rapporter għal xogħlu u għal din opinjoni nixtieq ngħid illi hemm żewġ kumitati ewlenin għal dan ir-rapport l-ikon u l-imko. Aħna qed eh, nimxu skont regola 51 iż-żewġ presidenti ta' dawn iż-żewġ komitati ħejjew itra għal kunsill sabiex jenfasizzaw il-ħtieġa illi il-programm fiskus ikun maqsum fi tnejn wieħed għal eh, dwana l customs il-2013 u għal ieħor għal kwistjonijiet fiskali ġifri fiskalis. Fi 17 ta' Mejju ħajkun hemm konferenza tal-presidenzi u aħna nipretendu li din il-konferenza tappoġġa din l li ġiet firmata mill-presidenti tal-komitati IMCO u ICON. Din l-itra ntbatet il-Kunsil, il-Kunsil din l-itra tintbat il-Kunsil Kunsil il kunsil din l tintbat il kunsil kunsil fil fatt qed isela din l sabiex ikun jista' jieħu deċiżjoni dwar kif ħajmxi fil-ġejjieni. Rigward l-emendi proposti minn ħata rapporter, Aħna ovvjament naqblu mal-emendi illi jitkellmu dwar il-naqsmu dan il-programm u hemm ukoll emenda illi tgħid illi l-envelop finanzjarju illi hemm fil-proposta leġislattivi leġislattiva fija bi titkellem dwar dwar l-awtoritajiet leġislattivi ma tistax tiġi iffissat qabel ma jkun hemm ftehim fuq ir-regolament qabel ma naqblu fuq l-MFF tal-2013-2014. Aħna naħsbu da men sens u fil-fat nappoġġaw, grazzi. Iva, grazzi ħafna. Kif għalina rapporter, skużani, jgħid il-President, kellem li miss. Grazzi. Jina rapporter, xida rapporter fil-fat tal-SND. Jina xie insaqsi l-grupp jekk il-program jekk ux meħtieġ li naqsmu il-program fit-tnejn id-dwana u it-taxxa fil-trattat tal-Unjoni Ewropea fil-fatt għandhom status differenti. Ma nafx iżdejk dan hux argument b'saħħtu biżejjed iżda sabiex naqsmu l-programm fit-tnejn. Iż-żewġ oqsma għandhom jipproteġu l-interessi finanzjari tal-Unjoni Ewropea. Iż-żewġ oqsma fil fassi waslu għal tħul u dan it-tħul jingħata jintuża mill-budget u fil-fatt għandna tħul eh, sostanzjali li ġej minn dawn iż-żewġ oqsma jekk id-dwana u il-prezzi ta' dwana u prezzi ta' taxxi jiżdiedu, mela kontribut dirett mill-budget mela l-kontribut dirett li ġej mill-budget nazzjonali ħaj jonqos u dan ikun żgur ta' għajnuna għal dawk il-gvernijiet li qed jgħidu il-kontribut tagħhom huwa għoli u għandu jitnaqqas. Jina kont kemm xejn sor jiena kun sorpriż kif kieku l-Parlament jiddefendi din il-pożizzjoni. U kieku jgħid li din l-iktar mod effettiv, għax dan huwa l-iktar mod effettiv sabiex nżidu il-budget Ewropew. Ma nkun sorpriż li kieku naqblu li dawn il-programm jinqasam fit-tnejn. Żgur, l membri, l-opinjoni tal-istati membri li jiena familjari magħhom u l-Aġenziji għall-Infurzar tal-Liġi f'dawn il-pajjiżi huma wkoll responsabbli sabiex jagħmlu monitoraġġ dawn il-programmi iżda jekk dawn ħolqu sistemi għadwana u għal attaxxi li ħajjenu li l-istati membri sabiex jipproteġu it-tħul tal-Unjoni Ewropea mela dan żgur ikun pass pożittiv pass il qudiem Grazzi, President. Rapporter għandu reazzjoni? Grazzi, fil-qosor? Aħna mhux qed nipproponu li l-programm jinqasam fit-tnejn iżda li nżommu l-qafas attwali. Aħna qed niġġieldu sabiex inżommu l-status l-status quo, jiġifieri li jkollna żewġ programmi. Il-Kummissjoni Skużani, il-kumitati għawletin u kolet jirrakomandaw dan. U jina nemmen illi hemm konsensus eh, wiesa dwar dan. Iżda ovvjament dejjem jista' jkun hemm opinjoni differenti. Grazzi. Mela nissupponi li ħajkolna iktar emendi, nek kif issuġġerixxa relatur. Xi ftit mill-emendi tiegħu diġa għajmu jew waslu għal riserva. Mod partikolari fejt hemm referenza għall ammissibilità l-emendi Iġifiri, mod partikolari dak jekk hemmx għandna xkola programm wieħed jew tnejn dak huwa l-punt ewlieni. Ġifiri l-mistoqsija li ħawaslu ħatkun għabbażi ta' test li ħajġi adottat mill-Kumitat ikon, mux mill-Kumitat tal-Budget. Il-destin da daw l-emendi ġifiri fl-axħar mill-axħar ħajkun fidejn il-Kumitati ewlenin huma ħajdeċiedu li emendi se nivutaw fuqhom u li le fil-plenarja aħna għanna żewġ kumitati ewlenin kif diġa għalulna, ġifiri il-kumitat imko u l-kumitat ikon. Issa nejdilkom illi id-data ta' skadenza sabiex tagħtu l-emendi fil-kumitat tagħna huwa 23 ta' Mejju u l-adozzjoni tal-opinjoni fi 22 ta' Ġunju. Fl-20 ta' Ġunju. Grazzi ħafna. Issa, wara li spiċċana dan il-punt, nistgħu nimxu għal programm ieħor għal punt ieħor, punt numru tisa. Hawnhekk qed nitkellmu fuq suġġett differenzi u għal mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament tal-Globalizzazzjoni. Hawnhekk hawn talba għal assistenza teknika. Minat u relatur tagħna huwa s-sur Kozlowski. Grazzi ħafna, Sur President. Jena nixtieq nfakkarkom illi dan il-fond ġi maħlu sabiex jati għajnuna li l-ħaddima illi għati sofru minn sofru minn ċerta kondizjoniet li ġew minħabba globalizzazzjoni. Il-budget huwa 500 miljun euro u l-assistenza teknika fil-fat skont skont regola 8 ma tistax tkun iktar minn eh, punt 3-5% tal-budget totali. Palissa l-ammont li qed jingħata għall li tingħata l-assistenza tingħata kollu kemmu. Il-Kummissjoni Ewropea fl-4 ta' April ta' din is-sena ħati fil-fatt preżentat 120.000 euro għal assistenza teknika u dan huwa 0.22%. Dan ifisser li 632 miljun euro 632.000 euro fil-fat ħajib hemm eh, li u jistgħu jintużaw ktar qudiem. Dan eh, il-flus li sew jintużaw għal monitoraġġ u sabiex nżommu s-siti elettronika li kunem il kuristaw namlu printing tal-materjal u sabiex noħorġu rapporti annwali. Irridu u koll noħol u bazi ta' arfin, ġifiri nejdu kif tistanti tapplika l-fondi, kunem gruppi ta' esperti, kunem skambju tal-aħjar prassi, kunem networking u għal tħejjija ta' valutazzjoni finali minn konsulent estern. It-talba tal-Kummissjoni fil-fatt hija konformi mal-regolament attwali fil-fatt il-regolament li fuq msejjeż dan il-fond. U għalek li ma nistax nifem għaliex ċerta stati membri ma jista ma jaqblux ma li jinħeles dan l-ammont il-Kunsill deċida illi jimblokka id-deroga ta' kriżi illi t-tejn mhux biss il-ħaddiema illi qed isofru minħabba globalizzazzjoni, iżda anka l-ħaddiema illi tilfu xogħolhom minħabba sitwazzjoni f'ira finanzjarja ta' bħalissa din dan il-fond kien dejjem eh, element importanti ta' għajnuna fi żmien ta' kriżi u għalhekk jiena qed nagħmel sejħa lil kunsil sabiex jerġa' iżid din il-miżura mill-iktar fis possibbli. Fil-qosor nixtieq ngħid illi fil-budget ta' din tal-sena attwali ta' bħalissa il-fondi qed jiġi assenjat għal linja differenti ta' budget. Aħna dak li ridna li kolna eh, stat indipendenti u l-allokazzjoni tal-budget għandu jkun għandu jaħdem mod indipendenti u koll. Grazzi. Grazzi ħafna, reporter. Issa Issu Darden. Grazzi ħafna, Sur President. Jien għan nitkellem bħala shadow reporter u bħala membru tal-grupp ta' ħidma fuq il-fondi għal-globalizzazzjoni nixtieq ngħid illi il-metodu kif naħdmu qed jinbidel sa ċertu punt. li l-ittra tagħna se tinbidel f'emendi. Ġifieri intu ħadd irċievu emendi illi fil-fatt jirriflettu l-kontenut tal-ittra oriġinali tagħna li u dan qed nagħmlu sabiex sabiex inlaħmu iktar il-test tar-relatur tagħna. Ġifieri x'inhu huma l-emendi ewlenin illi ħarresqu l-ewwel net. Aħna nuru dispjaċir tagħna illi il-kriżi ma tistax iġi koperta ehm, bħalissa ehm, il-kumment ukoll fuq assistenza teknika infakru illi għana bżon naġlu sistema sabiex natu u l-fondi u għasibna u koll jikunem grupp ta' kuntat irridu illi ikun hemm rwol akbar ta' għajnuna fl-istati membri. Jiena iżda nixtieq ngħid illi naqbel ħafna mal-punti li qajjem ir-relatur, punti oħra nixtieq nitkellem dwaru. Huwa illi l-approvazzjoni tal-mobilizzazzjoni ta' dawn il-fondi għall-assistenza teknika żgur mhux ħa tinżel tajjeb mal-Kunsill ta' jkun hemm minoranza li ħadd imblokka dan għaliex ħadd jgħid li s-somma hija għolja wis eh, meta nqabluha mal-somma li kien fl-2011. Jiena kikun argumenta illi dan il-punt mhux dan l-argument fil-fatt mhux mhuwiex eh, relattiv ma jagħmilx sens. Sempliċement ikun nagħmlu ħsara lill fondi Grazzi ħafna, issa sur Hedwind. President fil-grupp tagħna kien hemm ħafna li kienu kuntenti li ħajkun hemm fondi għal monitoraġġ u l-evalwazzjoni u nkunu nistgħu nagħmlu valutazzjoni tajba sabiex naraw jekk dan il-fondi ġib il-valur misjud li nixtiequ. U rridu wkoll dejjem inkunu konformi mal-lan oriġinali ta' dan il-fond. Iżda in ġenerali dawn l-ispejjeż il-ġodda ħafna minnhom jidru li huma spejjeż ta' marketing u dawn fil-fatt ma tantx eh, jagħmilna kontenti li jenna, aħna ma tantx aħna kontenti ma dan ma dawn l-emendi. U għalek nixu nesprim din opinjoni. Grazzi ħafna jgħid il-President. il kumitat tax-xogħol etbat mux biss itra, iżda anka xi emendi issa. Meta nikkunsidraw data ta' skadenza illi għanna. Il-Kumitat ta' xogħol fil-fatt kellu jitressa fit-30 ta' Mejju, iżda aħna ħankunu qed naddottaw l-opinjoni il-ġurnata ta' wara. Għalhekk l-emenda li l-emendi fil-fatt jingħataw bil-miktub netaw bil-miktub f'lingwa ehm, illi nsibu l-iktar faċli naħdmu bija lingwa komunitarja. Jiena bħala Franċiż qed insiba naqa antipatka li ngħid dan, imma naħseb li fimtuni bli ma lingwa tridu tibatu dan eh, dawn l-emendi. Nsab ċert li mbagħad iktar tard kunu nistgħu nitraduċu dan it-test fil-lingwi varji. Issa grazzi ħafna jgħid il-President dan il-, -president, punt jorbot ukoll mal-transfer li ħankun qed niddiskutu aktar il qudiem Id-data ta' skadenza siq tal-emenda hija 16 ta' Mejju f'nofsinhar, il-Kumitat tax-xogħol fil-Fart dotta l-opinjoni fil-30 ta' Mejju u aħna adottaw ir-rapport fil-30 ta' Mejju biex bekk kollox ikun lest għal eh, plenarja f'Ġunju. Grazzi ħafna relatur issa nimxu għal punt 10 ġifir program konsumaturi għal seba snin li ġejjin. U il-rapporter u Jose Manuel Fernandez, nati il-kelma. Grazzi ħafna, Sur President. Kif il-koll nafu? L-ispiża tal-konsumatur fil-fatt twassa hija 56% tal-GDP tal-Unjoni Ewropea. Il-miri tagħna tal-sena 2020 huma kemm xejn mhumiex wis, mhux ambizzjużi wis, huma fil-fatt 197 miljun euro. Lan huwa illi il-konsumaturi ikunu fiċ-ċentru tas-suq intern u dawn il-konsumaturi jkunu konxi ta' drittijiet tagħhom. Aħna naħsbu li huwa essenzjali li jkun hemm biżejjed informazzjoni għall konsumatur Huma m'għandhomx ikunu għanu iżolat, iżda rridu nagħmlu dejjem referenza f'xogħolna għandu għandhom ikunu ehm, issa fis-sistema tas-saħħa l-edika ta' sigurtà l-edukazzjoni, eh, l-infurzar ta' leġislazzjoni u dritt għal rikors dan kollha għandhom u f'moħħom il-konsumatur. Bek ikonna l-konsumatur kun mara fl għandu l-possibilità li ġila ta' drittijiet tiegħu u jkun mara fli jista' jkollu jista' fil jagħmel rikors jidder li kien hemm idea pożittiva hawnhekk sabiex inkun nistgħu insaħħu l-fiduċja fil-konsumatur. Aħna naħsbu wkoll li huwa importanti immens illi nefinixxu u illi nsejsu madwar l-Unjoni Ewropea kollha indikaturi statistiċi relevanti. Ma jagħmilx sens sabiex tara is-suq xi jaħdem tajjeb jew le billi tħares biss lejn l-elementi li tkun irċevejt. U tuża dawn bħala indikaturi. Għaliex kieku, per eżempju, jekk ma fil-ebda l-mint, tibda taħseb illi s-suq qed jaħdem tajjeb, issa ma tkunx taħseb, eh, inti ma tkunx qed taħseb tajjeb hekk. għanna bżon nistabilixxu sew jekk il fil-fatt il suq mhux hux miex f'direzzjoni tajba. Irridu nkunu nafu eżattament fejn ninsabu. Irridu nsibu konsensus fuq dawn l-indikaturi. Huwa importanti ħafna għal konsumaturi sabiex ikunu jistgħu jirreġistraw l-menti tagħhom individwalment u mhux ikunu sfurzati illi jihdu azzjoni fi grupp. Ġifiri idu napoġġaw il-gruppi ta' konsumaturi, iżda rridu namlu possibli għall-individwu li jieħu azzjoni. Għandu jkun għandu ikun faċli u ma jqumilniex ħafna li jkollna pjattaforma elettronika fejn il-konsumaturi jkunu waslu l-menti tagħhom u anka jagħmlu skambju ta' informazzjoni. Dan kiku jservi kol bħala inċentiv sabiex ċittadini Ewropej kunu jiġu involuti u involvu l infushom bħala konsumaturi. Ġifiri jdu jkollna pjattaformi interattivi li unatu kol ċerta taħriġ u informazzjoni dwar xi se jkunu l-aħjar prassi u naħseb li jekk nieħdu dawn il-passi dan kolla dan kollha fil-fatt ħalli riżultat pożittiv. Bizzam il bqija nappoġġa l-proposta tal-Kommissjoni. Grazzi. Għoran fermi, kħazmu. Manar Manar malar, xedu rapporter sfortunatament muxaw, izdan di punt n-nishtin, għajem dwar l-emendi 2 u 3. Fl-emenda 2, rapporter jistqar minar ma jgħid xejn speċifiku fuq l-ammont globali, iżda l-proposta tal-Kommissjoni hija waħda modesta fir-rigward il-livell ġenerali. U bekk qed jindika li probabbilment irid somma li hija ikbar minn dik tal-Kummissjoni. Fl-emenda ta' wara mbagħad jgħid li n-nefqa amministrattiva hija waħda għolja u jappella lill kummissjoni tiġġustifika u tevalwa mill-ġdid din in-nefqa. Huwa possibbli li r-rapporter forsi jagħmel analiżi speċifika hawnhekk iżda naħseb li din hija problema ġenerali. Dejjem qed napollaw għal iktar nefqa operattiva għolja iżda naqsu l-ispejjeż amministrattivi mbagħad. Hawnhekk hawn sogru li dan ħajkawża aktar dawmin, aktar problemi fuq il-kontroll u implementazzjoni u sa xi punt jew ieħor irridu nissiltu sabiex ikonna Nef amministrattiva ewlenija li xinkella l-programmi ma jkunux jistgħu jiġu maħduma kif suppost. Għalhekk nappella l-rapporter biex jagħti ħarsa lejn forsi mhix kwistjoni ta' konsistenza hawnhekk hija xi ħaġa speċifika taħt il-programm konsumaturi li hemm allokazzjoni ġeneruża għal nef amministrattiva jew le iżda inkella jekk dan mhux il-każ nispiċċaw nidru bħala inkonsistenti. Grazzi. Il-President il-Viċi President jixtieq jitkellem. Grazzi, nifmek. Iżda r-raġuni ta' dan huwa li hemm programmi żgħar. Mhux biss qed titkellmu dwar il-programm konsumaturi, iżda anki il-programm ta' azzjoni għas-saħħa wkoll. Dawn huma biċċiet żgħar ta' programmi li jidriġu ġestiti mill-Istati Membri u l-Kummissjoni. Jiena nkun l-aħħar persuna li niddefendi l-Kummissjoni għal tip ta' nef amministrativa, madana kollu jina naħseb li jekk ma noqodux attenti u jkonna bizzejet rizorsi, jkun kważi impossibbli li implementaw il-programm u fl-aħħar nistaqsu għala ma implementajniex il-programm. Din hija l-problema li qed inħabtu wiċċa magħha meta jkollna programmi żgħar fejn laqqas biss ikollna ġestjoni maqsuma. Għalhekk l-amministrazzjoni qed titħarsa lejn dan Aħna nħossu li huwa ġust il-Kummissjoni tagħmel dan ix-xogħol iżda nirdu nippermettu l-Kummissjoni kollha biżejjed riżorsi biex tagħmel dan ix-xogħol. Grazzi, ir-rapporter għandu xi reazzjoni? Grazzi, President. Hawnhekk m'hawn l-ebda inkonsistenza skont kif qed nifhem l-affarijiet jien fir-rapport. Meta ngħid li l-programm miżar ikunu kollom allokazzjonijiet apposta, mux għatnajt li jritu kunem allokazzjonijiet zejda, iżda meta natu ħarsa lejn 500 miljon konsumatur li r-realtà attwali, dan ifisser 56% tal-GDP għal-konsum tagħhom. Il-programm għalhekk irid ikun ambizjus bizzejiet sabiex ikun jista' jkopri dan is-suq u nippruvaw narfu kif jista' kif minu xira lill-konsumaturi. Għalhekk jiena naħseb li nistgħu naqblu l-koll li ċifri mhumiex bizzejiet minn dawk tal-Kummissjoni u minkejja li l-programm konsumaturi huwa wieħed zaħir. Jekaw hawn xi ħadd jixtieq jgħid kontra jiena lest nibda l-pożizzjoni tiegħi iżda xorta waħda jiena nħoss li il-budget għal dan il-programm huwa wieħed zaħir. Mandi l-ebda terminu ieħor li jiġi nista' jkwalifika dawn in-nefqiet, dawn huma nefqiet amministrativi li huma aktar minn 10% tal-valur tal-programm konċernat f'dan il-każ. Issa mbagħad l-ispejjeż amministrattivi jiena m'għamilx talba ta' nuqqas ta' tnaqqis ta' dawn l-affarijiet jien ma rridx innaqqas dawn l-ispejjeż iżda dak li qed ngħid huwa li dawn ħajspiċċaw jiġu ġustifikati kif suppost u jekk hemm bżonn naħsbuhom il-ġdid dawn l-ispejjeż, ġifri mhux naqtaw l-ispejjeż ħabta u sabta, minnu fih. Iżda ikun utli jekk jista' jkun namlu tnaqqis tal-ispejjeż amministrativi globali. Aħna ma rridux li jkollna spejjeż amministrativi għoljin wis u dawn jimminaw programm li għall-allokazzjoni totali tiegħu ma jasalx minn iktar minn 197 miljun euro u iktar minn 20 miljun euro ma allokati għall ispejjeż amministrattivi. Għalhekk, f'wieħed minn dawn l-emendi, jiena inten, intenni li qabel ma namlu xaħġa oħra rridu niverifikaw darba l-dejjem li din l-aġenzija jew ċentru tkun tista' tassew tfisser valur miżjud. Irrid ikun hemm studju dwar l-ispejjeż u l-benefiċċji b'mod indipendenti li jgħid li din huwa l triq li għandna nieħdu. Grazzi l-rapporter. Fil-fatt, fil-rigward dan il-programm, minn skambju ta' opinjonijiet, ħareġ ċar li hemm problema aktar ġenerali, jiġifieri l-proporzjon bejn spejjeż amministrattivi u dawk ta' ħidma. Din ħat t-repeti ruħa ma' programmi oħrajn u ħajkun wieħed mill-ikbar punti importanti fin-negozjati finanzjarji fil-qafas multianwali li jmiss ħan intalbu li naqsu l-spejjes tal-kategorija numru 5 iżda nara li taħt ċertu limitu mbagħad ma tkunx tista' timmaneġġja b'mod intelligenti l-xogħol operattiv u dan ovvjament japplika kemm għall-aġenzija għall-aġenziji iżda unke għall-politiki kollha qed nisugraw hawnhekk li jkollna spejjeż amministrattivi eċċessivi iżda mbagħad min-naħa l-oħra minħabba eċċess ta' ftit eh, spejjeż amministrativa ma nimxu xuq qudiem. Soċjologu Ingliż Parkinson qabel l-ewwel gwerra dinjija kien studja l-evoluzzjoni tal-Royal Navy fuq il-livell tas salarji li kien hemm. U r-riżultat ta' dan l-istudju kien li fi żmien ta' gwerra l-armata tal- l-armata marittima kienet ikbar u kien hemm iktar bastimenti u iktar ma kien hemm ovvjament amministrazzjoni fil-ministeru biex ikun jistgħu jġestu tenders differenti, il-soldati veterani, ecc. U dan rajni anke fi Franza fil-qasam tal-pulizija fejn kellhom iktar impjegati, iktar pulizija li kienu jagħmlu verifiki, li kienu jimlu il-formuli, eċetera, iktar milli pulizija fit-toroq biex iħarsu s-sigurtà fil-pajjiż. Jew inkella fil-ġestjoni ta' traffiku pereżempju. Jekk nagħtu ħarsa lejn is-sistemi ta' edukazzjoni fil-pajjiżi membri, jekk nagħmlu tqabbil, joħroġ ta' sorpriża li fl-edukazzjoni, pereżempju, hemm differenza fil- personal amministrattiv li jmur mi wieħed sa doppju skont il-pajjiżi konċernati. U għalhekk hemm żewġ riski jew li jkollok spejjeż amministrativi żejda jew inkella ftit wis spejjeż amministrattivi ġifieri tnaqqis eċċessiv. U dawn jimminaw it-tnejn li huma l-ispejjeż ta' ħidma li jkunu effiċenti. Dan huwa punt għalhekk delikat li rridu qisu programm programm kif għamel il-rapporter tagħna anke għal dan il-programm tal-konsumaturi. Fi rigward il-kalendarju tagħna, l-iskadenza huwa l-14 ta' Maju fil-nofsinhar l-iskadenzi l-adozzjoni tar-rapport għal 31 ta' Mejju għall-opinjoni tagħna l-votazzjoni ser isseħħ fil-Kumitat Inko l-20 ta' Ġunju u mbagħad ngħaddu dol plenarja fil-12 ta' settembru. Nirringrazzja l rapporter u issa naddi il-kelma l-onorevoli Nejinski għal punti 11 u 12 li aħna interessati anke mal-Kumitat Afet. L-Onorevoli Nejinski, kħeġoba. Thank you very much, Mr. President. Grazzi, Sr. President. L-ewwel nett nixtieq niddiskuti l-opinjoni fuq il-regolament ta' implementazzjoni. Nixtieq nirringrazzja il-personal kollu għadħajija f'din l-opinjoni għax-xogħol kbir li għamlu din l-implementazzjoni edha hemm biex ikun hemm qafas komuni għall appoġġ budġetarju fil-pajjiżi terzi. Qafas bħal dan huwa kunċett ġdid kompletament li nittamaw wassal aktar trasparenza u konsistenza għan nefqa fil-azzjonijiet esterni. Ħudu nota wkoll li fil-waqt li kwalinkwa euro tal-budget tal-Unjoni Ewropea rid ikun skont ir-regoli ta' finanzjament il- qasam barrani huwa qasam partikolari li sa ċertu punt ħajgawdi minn deroga minn ċertu regoli. Għala dan. L-ispiegazzjoni hija waħda sempliċi l-azzjoni barranija hija differenti mill-azzjoni interna għaliex dawn jaqdu miri u prioritajiet differenti u jappoġġaw eh, f'kundizzjonijiet differenti, per eżempju fil-fond reġjonali. Regolamenti differenti fihom dispożizzjonijiet biex ikun hemm użu tajjeb tal-fondi għas seba strumenti ta' azzjoni barranija. Erba ġeografiċi, l-istrument ta' kooperazzjoni żvilupp reġjonali, l-istrument tal-Ewropa l-Viċenat u l-istrument ta' sħubija li huma l-erba li semmejt. Imbagħad it-tlieta tematiċi l-istrument għal drittijiet demokratiċi, l-istrument tal kooperazzjoni nukleari u l-istrument li jħolli li tisibu fil-rapport. Nfakkarkom li għal nefqa tal-azzjoni esterna miex soġġetta għal regolament li qed niddiskutu. Nefqa bħal din fuq il-CFSP l-azzjoni esterna l-fond tal-iżvilupp l-assistenza makroekonomika u anke l-għajnuna monetarja. Il-proposta minnaħat tal-Kommissjoni edha tressa l-idea biex ikun hemm semplifikazzjoni u taħid ta' deċiżjonijiet aktar flessibbli li jippermettu adozzjoni aktar imħeffa ta' deċiżjonijiet ta' implementazzjoni hekk kif il-twettiq ta' assistenza titmexxa speċjalment f'sitwazzjonijiet urġenti. Ħna taħarsa sa lej punti importanti mill-perspettiva budgetarja. L-ewwel punt semplifikazzjoni. Regolament waħdini jagħti iktar kopertura u limiti budgetarji u preċeduri u l-assistenza tipi differenti li huma forniti. Jina nħedġeċ il-kollegi anke il-Kumitat għafet biex imkunem bidliet ta' regolament u regolament jekk jiddaħlu jadottaw strateġija maquda u konċisa għal kull strument individwali. L-ewwel nett il-proċeduri budġetarji jinfluwenzaw il-għanijiet interni u anke l-għanijiet esterni li qed iseħħu bejn l-integrar ta' inizjattivi pal per eżempju l-Istrateġija tal-Unjoni Ewropea 2020, Demokrazija, Stat ta' Dritt, Drittijiet tal-Bniedem, Imprenditorija u l-Protezzjoni tal-Ambjent. Imbagħad jekk ir-regolament ikun imfassal bħala definizzjoni biex tkun universali, allura għala għandna artikoli li japplikaw għal strumenti individwali imbagħad. Jiena niġdirkom l-attenzjoni għall-artikli 6, 9, 10 u 11 li f'każ ġenerali jitrattaw eżenzjonijiet u ma jagħtu l-ebda valur miżjud għal qafas ġenerali biex ikun orizzontali jew aħjar. Jiena naraf li l-regolatajiet ta' kull strument jitlob biex ikun hemm regoli individwali iżda nħeġġeġ li dawn l-artikoli jiddaħlu fejn u xira f'propost leġislativi speċifiċi fuq istrument relatat miegħu. Għalhekk ir-regolament ta' implementazzjoni komuni għandha żomm ir-rwol ta' tmexxija tiegħu fuq il-kondizzjonijiet u proċeduri biss li huma tassew universali għal qasam barrani jew inkella ta' imġiba ġenerali meta jintużaw l-istrumenti finanzjari tal-Unjoni Ewropea. Hawnhekk jien qed ngħid li l-dispożizzjonijiet maqsuma bejn żewġ dokumenti differenti ma jwassalx simplifikazzjoni. It-tieni punt li nixtieq nagħmel huwa dwar l-użu ta' ċifri. Ammont ġenerali ta' 121.8 biljun euro fil-prezzijiet tal-2011 huwa propost biex jiġi dedikat għal erba strumenti ġeografiċi u tlieta tematiċi. Dan ifisser żieda ta' 17.6% fil-prezzijiet kostanti minn periodu għal ieħor. F'dan il-kuntest għalhekk jiena tal-parir li fir-rigward speċjalment l-azzjoni esterna aħna sistematikament nużaw il-prezzijiet kostanti fid-dibattitu u fid-diskussjonijiet. Għaliex approċċ bħal dan jagħti aktar bażi valida tqabbil speċjalment bejn il-loqsa multianwali. L-MFF moċċar għandu aktar orizzont twil minn dak li aħna mdorrin bih fil-proċedura budgetarja annwali. Aħna hawnhekk qegħdin namlu b'saten fir-roti lilna stess jekk nażaw approċċ bħal dan billi nagħtu ammont tal-seba snin inflazzjoni speċjalment fil-eżerċizzju ta' tqabbil u dan joħloq żbalji fiċ-ċifri. Barra minn hekk diskussjonijiet bħal dawn m'għandhomx ikunu purament introspettivi, iżda rridu qisu wkoll l-iżviluppi fuq il-livell il-kbir makroekonomiku. L-għaniet imbidlu hawnhekk hemm iktar pajjiżi li rridu jiġu finanzjati u anke fuq il-livell ta' beneficjarju rridu naraw il-tkabbir kumulattiv perjodu perjodu x'inhuma il-titjib li jagħmel il-beneficjari u dawk l-affarijiet li marru għall-għar eccetera, eccetera. Hawn qed nitkellem dwar tipi differenti ta' metrika differenti. Il-Kummissjoni għandha projezzjonijiet informali u forsi ċifri informali iżda jen rikmanda li dawn uffiċjalment isiru parti tal-proċess ta' pjanar speċjalment fid-dawl tan negozjati dwar ċifri. Ġustifikazzjoni fuq bażi ta' ċifri u fatti hija essenzjali speċjalment fil-qasam fejn aħna bħala Parlament xi kultant nkunu wis lesti li nagħmlu konċessjonijiet biex inħarsu nefqiet interni oħra. It-tielet punt li nixtieq nagħmel huwa dwar ir-rapportaġġ komuni u l-evalwazzjoni komuni. Jiena introduċejt test ġdid li l-Kummissjoni tipproduċi dokument f'nofs il-mandat li jirrevedi l-informazzjoni konsolidata fuq il-finanzjamenti kollha immexxija u monitorata minn din il-leġiżlazzjoni. Iżda potenzjalment ukoll fuq in-nefqa esterna kollha fil-mandat tal-Kommissjoni li forsi ma jaqgħux biss taħt it-titlu erba'. Il-dokument irid jagħti skeda ċara fuq nefqa annwali interalja skont kull beneficjarju skont xinu mal-fondi l-użu tal-istrumenti differenti, il-livelli ta' impenni u pagamenti, is-sem tal-imsieħba. Rapport bħal dan jaqdi numru ta' għanije differenti li l-iktar wieħed importanti għalina bħala awtorità budgetarja huwa li l-ewwel ikonna trasparenza dwar kif u kemm il-fondi qed jintefqu u fejn, t tieni t tjib fil-kwalità ta' supervizjoni fuq strumenti transkonfinali u inizjattivi differenti. Ħantikom eżempju. Pajizi fil-Balkani tal-Ponent jistaw għawdu minn fondi minn strument tal-assistenza ta' qabel sfobija anki għall-assistenza ta' makroekonomija, għall tweġibiet ta' krizi minn fondi differenti Ewropej, eccetera rridu nagħtu attenzjoni għall istrateġija ta' Danubju mod partikolari. Issa immaġinaw mit pajjiż ieħor li probabbli ħajgawdu minn appoġġ finanzjarju minn sorsi differenti u m'hemm lebda għan li konna informazzjoni bħal din. Ir-raba punt li nixtieq nagħmel huwa dwar definizzjoni ta' urġenza. Din hija kwistjoni oħra li nixtieq niġbdilkom l-attenzjoni għaliha għaliex hemm definizzjonijiet multipli ta' urġenzi u każijiet speċjali li fit-test ħajġu maquda biex bekk ikonna ċertezza legali aħjar dwar kif u meta l-Unjoni Ewropea għandha u trid taġixxi fi żmien ta' kriżi madwar id-dinja. Irridu niżguraw li jkun hemm avvenimenti li jistaw jiddiċu definiti bħala urġenti ikunu soġġetti għal teħita ġesizjonijiet malajr u effiċenti. L-aħħar iżda mhux l-inqas l-istrumenti innovativi finanzjarji. Fil-waqt li l-istrumenti finanzjari tal-Unjoni Ewropea mhux se jimmiraw li jieħdu post dawk ta' stat membru, il-fondi privati jew inkella intervent finanzjarju tal-Unjoni Ewropea ieħor irrid tkompla u l-Kummissjoni titiżgura li jkun hemm fondi meħtieġa biex bekk ikun hemm sinerġija budgetarja billi niġbru flimkien il-fondi u anke l-esperjenzi mal-imsieħba tagħna. L-istrumenti innovattivi finanzjarji jħolqu effett multiplikatur għal budget Ewropew billi jiffaċilitaw u jiġbdu aktar finanzjamenti pubbliċi privati għall-interess Ewropew iżda dan m'għandux isir għaskapitu tal-użu xieraq tal-fondi Ewropej. Għalhekk, Din hija ta' importanza kbira li l-leverage finanzjarju m'għandux ikun ta' kompromess għall aqwa prassi fil-ġestjoni, għalix il punta referenza għandha dejjem tkun ir-regolament finanzjarju. Grazzi tal-attenzjoni. Merci Madame le rapporteur. Euh, Maria. Grazie, le rapporteur. Munoz. Muniz. jekk jogħġbok. Grazzi, grazzi li sinjura Njenski għal rapport tagħha li interessanti ħafna. Huwa strument orizzontali komplikat ħafna Palmarajna. u ma l-elementi komuni f'ħafna strumenti differenti, differenti li nsibu dan il-bilanċ tal-elementi komuni. Naqbel ma' Silminjura Nemenski, iżdan xi dubi u għalhekk nixtieq niċċara ċertu punti. l nett, is-soċjetà ċivili u l-organizzazzjonijiet, trade unions, l-SMEs huma msemmija kemm fil-ġustifikazzjoni qasira tar-rapport tiegħek u mbagħad imsemmijin ukoll fid-dokument tal-Kommissjoni dwar ir-reviżjoni tar-regolament finanzjarju. Jitkellem dwar il-ħtieġa li nifaċilitaw is-sem tal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili. Madanakollu, mhix żviluppata fil-korp tat-test edha biss msemmija fl-ispjegazzjoni tal-memorandum. U għalhekk jiena rrid li s-soċjetà ċivili tissemma fil-korp tat-test. Barra minn hekk huma eligibbli għal dawn il-fondi. L-istrument tal-viċinat u l-istrument ta' qabel is ħobija huma msemmija u hemm referenza vaga fuq l-istrument ta' drittijiet tal-bniedem. Għalhekk naħseb li dawn m'għandhomx jissemmow fil-strument orizzontali jew fil-regolament tal-elementi komuni. Dak l-ewwel punt li xtaqt nagħmel. It-tieni nett, inti qed tipprova tikseb bilanċ biex ikollok konformità ta' dawn il-miri mal-politiki interni u anke mal-politiki esterni sabiex bekk issib mod kif ikunu jistgħu ikun aktar konsistenti fil-politika tal-Unjoni Ewropea. Inti semmi l-istrateġija tal-2020, demokrazija, stat ta' dritt, dritti tal-niedem, il-protezzjoni ambientali, dawn huma kollha affarijiet li kemm għandhom dimensjoni esterna kif ukoll waħda interna. Jiena nemmen li għandek isemmi wkoll it-tnaqqis tal-faqar għaliex dan huwa msemmi wkoll fl-istrateġija tal-Unjoni Ewropea l-2020 huwa msemmi wkoll fuħut l istrumenti l-oħrajn. Mod partikolari, dak li jixtieq isib elementi komuni. Demokrazija u l-istat ta' dritt u drittijiet tal-bniedem hemmhekk hemm miktub li l-fondi jistgħu jintużaw għall-uffiċċju tal-Kummissarju għall ġnus maquda għal drittijiet tal-bniedem u li jrid ikun hemm mod kif ikun hemm monitoraġġ ta' kif il-fondi tal-Unjoni Ewropea jintefqu meta niffinanzjaw l-uffiċċju tal-Kummissarju Oli għad-drittijiet tal-bniedem fil-ġnus Magħquda. Biex nagħlaq fir-rapport tiegħek inti semmi li inti kontra allokazzjoni speċifiċi għal kull strument individwali. Dan huwa l-artiklu 6, 9, 10, 11. L-allokazzjoni speċifiċi jirreferu għal kriteri ta' eleġibilità fl-istrumenti differenti. Għal ehm, l-offerti għat per eżempju, għas sejħa tal-offerti, għam regolamenti differenti u peress li huma regolamenti differenti jrid ikun hemm allokazzjonijiet differenti, dispożizzjonijiet differenti għal dik l-istrument għaliex il-kundizzjonijiet wara kollox huma tant differenti. U il l-proċeduri huma differenti għalhekk nemmen li għandna niċċaraw darba dejjem li l-istrumenti għandhom modi differenti ta' kif jorganizzaw il-calls for tenders differenti u li iduru u jażlu jisiltu bejn l-applikazzjonijiet differenti bejn il-kandidati. Jiena naħseb li l-opinjoni hija xorta waħda globalment hija tajba u ħarresa emendi mill-grupp ta' soċjalisti. Grazzi, Sinjura Brandt. Grazzi, ħafna. Grazzi li Sinjura Niminski għal proposti tajbin. Jiena nixtieq nisħaq dak li semmejt fuq it-titjib tal-rapportaċ u l-monitoraċ Dan għanna bżon ntejbuħ. Ġejt mill-Kumitat Afet fej kena smieħ fuq l-istrument ta' stabilta fejn il-proġetti rridu jivalwaw li l infusom. Din hija xaġa pjuttost għadda fl-opinjoni tiegħi għaliex tmexxi proġett mbagħad tiġi mitlub li tevalwa il-proġett tiegħek stess ma naħsibx li jkollok l-aqwa riżultat b'dan l-eżerċizzju. U għalhekk naħseb li dan huwa punt importanti. Fuq il-konsistenza, l-koerenza, l-koordinament, nemmen li hemmhekk ukoll irdu noqodu b'seba' għajnejn biex ma noħolqux irdupjar tax-xogħol bejn l-istrumenti differenti. Kull strument kif sakemm rajt jien prova jwessa l-ambitu tiegħu sa ċertu punt u jekk isuhom kollha flimkien hemm irdupjar tal-kompiti. Għalhekk jiena nemmen li għandna insaħħu r-rwol ta' konsistenza u koerenza. Semmejt l-ħtieġa li nedefinixxu l-urġenzi u l-kriżi. Odu attenti għax hemm kriżi differenti, għandek waħda li ma tistax tbassar għaliha, diżastri naturali, urogan pereżempju, jew inkella arar, ma tistax tbassar għalihom minn qabel u għalhekk tirreaġixxi malajr imbagħad. Għandek bżonn lajnuna monetarja kollha, u kull għajnuna titkun flessibbli. Ma għandek kriżi politika li xi kultant tista' tgħid li dejjem taf minna qabel dejjem ikollok gwerra, gwerra ċivili, jew xi ħaġa għaddejja u tgħid li issa għandna pakkett ta' emerġenza għal Sirja għall apposta ġnus maquda ċedra u tgħid li dan jista' jitbassar minn qabel inna dejjem b'sena issa bil-gwerra tas-Sirja. Iżda l-affarijiet qed jevolvu u jiena nemmen li hemmhekk il-Kummissjoni xi kultant u anke li EAS huma wisq limitati fuq li għatu ħarsa lejn il-kriżi kważi fl-aħħar stadju, kważi fejn waslet gwerra ċivili, u naħseb li nistgħu nofqu fl tagħna aħjar billi nintervjenu f'stadju aktar bikri fejn kulħadd diġà jibda jpoġġi twissijiet ta' allarm u jgħid l-affarijiet sejrin żmerġ u li għandna naġixxu issa. U jekk taġixxi f'azzjonijiet bħal dawn jiswinna inqas milli naġixxu wara fejn diġà jkollok n-nies li għandhom periklu tal-ħajja tagħhom jew inkella diġà qed imutu. Jiena favur li jkollna aktar għażliet għal prevenzjoni tal-konflitt fejn ħafna drabi ma jkollniex il-flejjes għalihom għaliex ma tistax tagħmel programm mara lih. U għalhekk f'dan ir-rigward jiena nemmen li hemm mertu li nippruvaw niksbu approċċ aktar koerenti għal dan iżda jiena nwissi milli nkunu stretti wisq u bekk ikonna situazzjoni fejn minn tal-inqas fil-kriżi politika diġa naġixxu biss meta n-nies ikunu qed imutu. Ħafna drabi dan niksbuħ minħabba ir-riski ta' konflitti. Nappoġġak bija tal-puntu nirringrazzjak. Merci, cher collègue. Effectivement, et Madame Jenski. Grazie. Uh, Truppel. Staqt najt Nżid punt wieħed ma' rapport ta' Signora Nenski għaliex ġajin saf fil-programm u din il-kwistjoni ta' stabilità tal-edukazzjoni li 2% tal-budget huwa allokat lejn il-programm Erasmus for All, minkejja jekk dan it-titlu ser jibqem jew le, jiena naħseb li din hija parti mill-politika li nippruvaw niffukaw fuq opinjonijiet għażagħ u nagħtuhom opportunitajiet ukoll għall-edukazzjoni fil-futur. Dan huwa investiment u għal daqstant nagħmlu ċara li dan huwa parti mill-istrumenti ta' qabel id-dħul u jkun tajjeb kieku nistgħu nagħmlu iktar dan ir-rigward. Għandu jkun ċar li fl-Unjoni Ewropea u fost il-pajjiżi ehm, ta' dħul hemm problemi kbar fir rigward edukazzjoni edukazzjoni aħjar u importanti li inkludu u dejjem qatt ma jista' jkun biżżejjed dak li nagħmlu f'dan il-qasam grazzi. Grazie Helga. dwar dak li qalet is-Sinjura Brantner. Hemm ċertu kwistjonijiet u kriżijiet li ma tistax tbassarhom iżda hemm sitwazzjonijiet u kriżijiet li tista' tbassarhom u tista' tarhom ġejjin. Issa bl-esperjenza f'affarijiet barranin ġewwa pajjiżek, inti qiegħda f'pożizzjoni aħjar biex tifhem is-sitwazzjoni fil-Balkani. Uħud raw il kriżi tal-Jugoslavja ġejja. Kellna xi membri Sloveni u Kroati magħna hawnhekk u nisperaw li jkollna wkoll membri fil-futur jkollna membri wkoll minn pajjiżi oħrajn li eh, sfortunatament raw traċedja ġewwa l-Jugoslavja. Fir-rigward tas-Sudan pereżempju, fl lulju tal-2011 aħna konna nafu li kien ser ikun hemm teddita kbira fil-movimenti ta' truppi minħabba li kien hemm eh, ftehim internazzjonali li kien ser isir referendum li kien ser iwassal għad deċiżjoni ta' naħat isfel tal eh, tas-Sudan li tinfiret minna ta' fuq. Diskutejna ma' Sinjora Ashton dwar din il-kwistjoni anke fil eh, Kumitat l affajt Bajanin. Ġbidnila l-attenzjoni dwar dan. U għax skużi allura dwar is-sitwazzjoni. Hemm ħafna avvenimenti mhux mistennija. Pereżempju ħadd mara il-rebbija rbija ġejja, iżda minnaħa l-oħra ġieli nkunu nafu minn qabel aħna li jkun hemm kriżi ġejja u periklu ta' kriżi. ċertu affarijiet jirbtu fuq diplomatiċi oħrajn jaqgħu taħt lafet. Stem kwistjonijiet oħrajn li jaqgħu taħt il-kompetenza tagħna rid nassiguraw li fondi jkunu hemm Eh, malajr u b'mod flessibbli biex nassiguraw li trasferimenti jistgħu jsiru malajr u nassiguraw ukoll li ma jkunx hemm ostakli ġejjin mill-burokrazija tagħna li twaqafna milli nieħdu azzjoni kif qalet is-Sinjora Bartner rridu nieħdu azzjoni f'waqta għaliex hekk nagħmlu hekk inkunu nistgħu insalvaw il-ħajjiet tan-nies u nevitaw kriżi serja. Inkella l-operazzjonijiet, il-missjonijiet tagħna jistgħu ma jkunux tajbin biżejjed u waslu għal iktar ħsara u sofferenza. Sorry, maybe just a few comments. Permettu li ftit kommenti dwar dak li qalu il-kollegi tiegħi. L-ewwel dwar is-soċjetà ċivili ir-rwol tas soċjetà ċivili jiena naqbel bissieħ dwar dan. Jiena nilqa kwalunkwe suġġeriment f'dan ir-rigward. Dwar id-drittijiet ċivili u l-faqar, jiena ser naġġel dwar din is-suġġett. Dan huwa tip ta' mainstreaming u għandu jsir flafet u mhux taħt il-Kumitat tal-Budget, ovvjament dan huwa inkluż fil-Ewropa ehm, 2020 u naħseb li għandna nifukaw aħna b'mod partikolari fuq l-aspetti baġitarji u jiena naħseb li dan jista' jsir taħt l Dwar artikli 6789 jiena minix Fil-fatt jiena kontra li niġi inkluża fir-regolamentazzjonijiet ġenerali, iżda dan jista' jsir fi kwalunkwe każ, kwalunkwe strument mod separat u mhux fir-regolamentazzjoni komuni. dwar il-monitoraġġ. Din hija raġuni għalfejn jien qed nipproponi rapport midterm li jinkludi informazzjoni fuq il-fondi fl-istrumenti kollha u jiena naħseb li din tista' solvi l-problema. Dwar eh, l-urġenza punti ieħor jiena naħseb li nqodu attenti iżda naħseb li ħafna definizzjonijiet fid-dokumenti waslu għal konfużjoni meta nużaw proċeduri speċifiċi tal-budget u din kienet ir-raġuni għalfejn jiena ħassejt li forsi tkun tajba kieku jiena ninkludija f'dak li qed nipproponi. Fl-aħħar l-Erasmus for All dan huwa fil-fatt instrument tal-IPA Jiena ma kommentajt fuq il-vjabilità tal-programm iżda aktar fuq l-użu ta' persentaġġ fil- fit-test. more or less what I Dan huwa bej wieħed u ieħor dak li jiena xtaqt ngħid dwar il-proposta u il- punti li qalu il-kollegi tiegħi. Finally, maybe jekk m'hemmx iktar mistoqsijiet, forsi jiena nista' ngħaddi rapport li mis. Din hija opinjoni dwar l-IPA. Din ir-regolamentazzjoni qed tkopri wieħed mill-istrumenti finanzjarji fih dan il-qafas tal implementazzjoni regolamentazzjoni tal-implementazzjoni komuni, il-preservazzjoni fil-tfassil ta' politika ta' tkabbir tqis l-IPA bħala il-pilastru ewlieni. Aħna qed naraw żieda kbira fil-fondi tal-IPA ta' 7.3 fil-mija fil-prezzijiet tal-2011 għal ehm, qafas finanzjarju li jmiss. Dan għandu joffri bilanċ bejn progress lejn il-kisba tal-kriterji ta' dħul u fl-istess ħin appoġġ għall iżvilupp soċjoekonomiku f'pajjiżi li jibbenefikaw jiena nixtieq nuri l-użu prattiku ta' um, matrix oħra fir-rigward ta' żieda perjodu wara perjodu. F'dan il kuntest jiena nixtieq inħeġġeġ il-Kummissjoni biex tippjana non-decrease fondi real term għal kull beneficjarju tieħu konsiderazzjoni wkoll il-punti li ġejjin. It-kabbir tal-GDP għal kull pajjiż beneficjarju għal 2007-2013 apparti mill kroazja dawn jistgħu jmorru minn 10 sa 30% sal-aħħar tal-perjodu waqt li l-fondi per capita jistgħu jkunu indikatur ta' min jorbot fuq raġunijiet differenti għal daqstant aħna nistgħu nagħmlu użu kol ta' indikaturi li jqisu apport sħiħ qabel ma' kull ma' mal-GDP ta' kull beneficjarju, u kol jikseb il-fondi Ewropej. F'dan il-kontest il-beneficjarji joħolqu u jfasslu il-prinċipji ekonomiċi u soċjali li huma importanti ħafna għall-ekonomija u għajkun tajjeb li nippruvaw nibdlu l-fokus tagħna mill-per capita gross indicators għal tibdiliet sistemiċi u kwalitattivi. Jien nissuġġerixxi li tkabbir ta' vera u importanti għal kull beneficjarju u f'terminu numeriċi m'għandux ikun inqas mit kabbir kumulattiv tal-GDP. Nippermettu li ngħid li n-numru ta' pajjiżi b'aċċess għal fondi għall istrument finanzjarju jonqos għal 8 bitħul tal kroazja li potenzjalment tibdel il-distribuzzjoni komparattiva fir rigward tal-fondi u mill-perspettivi tal benefiċjarji tippermetti l-aċċess għal fondi jekk aħna jkollna qisu bidla fir-rigward tal-fondi tal-IPA b'mod ġenerali u aħna jekk ukoll niskludu li Kroatja mod espliċitu mill-kalkoli tagħna nistgħu nadaw li ż-żieda tal-fondi jkun iktar qrib lejn 20% ukoll tibdiliet suġġeriti għall-istrument il-beneficjarji kollha jkollhom aċċess għal fondi fuq sma ta' politika li jiffukaw fuq żviluppi soċjoekonomiċi li qabel ma kinux aċċessibbli għal pajjiżi li ma jkollhom status ta' kandidati. Jiena nista' nifhem li dan jista' jiġi meqjus bħala bidla teknika bħala minħabba li l-kandidati potenzjali għandhom aċċess għal dawn it-tip ta' fondi. Jiena nixtieq ngħid li din il-bidla tista' toħloq iktar kompetizzjoni għal fondi fil-oqsma ta' politika u wkoll jistgħu jibdlu il-livell tal-aċċess għal uħut mill-beneficjari. U kol, bħala riżultat tal eh, kapaċità amministrattiva wara riżultati tajbin tal-fondi tal-IPA wieħed il-pajjiżi probabbilment jistgħu jagħtu iktar fondi li jista' jwassal għal iktar talba fil-fondi, iktar domanda għal fondi. Dawn it-tibdiliet fl-aċċess tal-fondi jadmu kontra xuxin, iżda nixtieq nara din it-tip ta' analiżi minnat il kommissjoni u nżommu mm, għafitejna meta aħna nkunu qed nippreparaw għal negozjati iktar tard. Jiena nħeġġeġ li dawn l-iżviluppi ma jwafqux li kwalunkwe beneficjarju milli jkollu aċċess tajjeb u ġus fil-kuntest ta' pull limitat ta' riżorsi Ewropej b'mod partikolari fil-qasam tal-politika jiena nixtieq insemmi xi nuqqasijiet tal-proposta li jiena iffukajt fuqhom. U waqt li ħafna minn miżuri proposti sejrin fid-direzzjoni tajba, riżorsi tal-IPA iktar streamlined, iktar flessibbli u effiċenti. Hemm ċertu aspetti tal-proposta leġislattiva li mhomx sodisfaċenti u jitra u joħolqu xi tħassib. L-ewwel L-ewwel net, waqt li l-memorandum ta' spjegazzjoni jissuġġerixxi li l-riserv ta' prestazzjoni tilqa l-ebda test leġislattiv ma qed jiġi offrut biex nintroduċu din l-idea. Jiena nintroduċi dan it-tip ta' test bl opinjoni dan għandu jiġi stabilit sa' skrutinju sħiħ tal-autorità tal-budget li għandu jissigura li jkun hemm involviment sħiħ tal-Parlament Ewropew u nikkoraġġixxu u nimmotivaw iktar progress f'pajjiżi li jibbenefikaw. Jiena tal-opinjoni li l-inċentivi ta' prestazzjoni għandu jieġi bbażat fuq indikaturi ċari u speċifiċi nixtieq ngħid li aċċess għal budget ġenerali eh, ma jistax ikun daqshekk faċli li tqisu. It-tieni punt u l-mainstreaming mainstreaming tal għanijiet tal-politiċi interni tal-Unjoni Ewropea dawn għandhom jiġu marbuta bisħieħ mal-politika ta' tkabbir biex nirriflettu il- il li jagħti l budget fuq medda twila ta' żmien u dan f'konformità ma' regolamentazzjoni ta' implementazzjoni komuni nixtieq ngħid li l-fukar tal- ta' dan għandu jiġi mirat fuq l għanijiet tal-Aġenda tal-2020 uħut minnhom jafu wkoll joffru mainstreaming ta' demokrazija, stat ta' dritt, intrapriża drittijiet ta' nida protezzjoni ambjentali. It-tielet punt huwa l għanijiet u l-kriterji. Id-definizzjonijiet ta' għanijiet u kriterji għall assistenza finanzjarja għandha tiġi soġġetta għal indikaturi ċari u trasparenti. Fir-rigward tal-indikaturi suġġeriti, nixtieq nissuġġerixxi wkoll iż-żieda ta' kapaċità istituzzjonali, stabilità fiskali u governanza ekonomika għal l u l-kriterja li ġa jeżistu. Ir-raba punt huwa dwar il-konsistenza. Jiena naħseb li għandna bżonn nassiguraw li jkun hemm bżonn li jkun hemm iktar konsistenza u koordinazzjoni u sinerġiji mill-lat operattiv bejn fondi esterni u interni għal beneficjar tal-IPA f'dan il-kontest waqt li qed nirrikonoxxu l-benefiċċji li ġejjin mill- leverage finanzjarju u l-użu tal-istrumenti finanzjarji pal per eżempju li permettu iktar viabilità għal prodotti permezz ta' fondi u esperti mill-Unjoni Ewropea kollha l-Istati membri u istituzzjonijiet internazzjonali finanzjarji għandhom ukoll jikkonoxxu l-fatt li l-użu tal-fondi Ewropej għandhom jimxu dejjem skont l-aħjar prassi u regoli tagħhom u kif stipulati fir-regolamentazzjoni finanzjarja tal-regolamentazzjoni tal-implementazzjoni komuni. Jiena qed nifhem li l-Balkani tal-Punent u l-qafas ta' investiment kien eh, inizjattiva tajba ħafna biex tattira u tagħti iktar appoġġ lil żoni ta' priorità, oqsma ta' priorità. Jien nixtieq nirrikomanda li inkomplu bid-dialogu u l-użu ta' strutturi tajbin għal maniġjar u koordinazzjoni li jaħdem fl-ispiritu tal-qafas ta' investiment tal-Balkani tal-Punent. Grazzi ħafna tal-attenzjoni. Grazzi ħafna. Is-sur ferm. Grazzi President u grazzi li rapporter, grazzi li kummissjoni u koll aħna nasbu li proposta tal-programm 2 IPA miexi fid-direzzjoni tajba kemm minn naħa tal-Kummissjoni minn naħa rapporter iżda jiena għandi xi punti li nixtieq niddiskuti iktar fid-dettallu jiena naħseb li se jkun nippreżentaw xi emendi. Aħna qegħdin natu xi ideat mid-delegazzjonijiet tagħna morna eh, Turkija ġimgħa l-oħra mexxi minn eh, Sur Duran hemmhekk tawna informazzjoni utli ħafna u kuntatti tajbin u jiena naħseb li uħut minnhom għandhom ikunu f'dan id-dokument. Jiena naħseb li nistgħu naqblu l-programm kollu tal-IPA għandu jkun iktar flessibbli għandu eh, ħames uh, oqsma differenti u li għamilha xi ftit riġidu għal daqstantu importanti li jkollna soluzzjoni li tkun iktar flessibbli u iktar effiċjenti. Meta nitkellmu dwar effiċjenza mhux qed nitkellmu dwar tal-benefiċjarji iżda rridu nanalizzaw ukoll l-Unjoni Ewropea ukoll. U ovvjament dan huwa wieħed mill-problemi aħna rridu nindirizzaw. Simplifikazzjoni. Fir rigward tal-fondi kollha Ewropej, simplifikazzjoni hija rekwiżit importanti ħafna mod partikolari. Um, dwar il-fondi għall awtoritajiet lokali, reġjonali, soċjetà ċivili, eċetera, li ma għandhomx esperti li l gvernijiet nazzjonali tagħhom għandhom fir-rigward tal-applikazzjoni, eċetera. Xi punti partikolari? Il-koordinazzjoni, jiena naħseb li dan huwa punt importanti, koordinazzjoni bejn l-istrument IPA, l-istati membri li huma qed jagħtu fondi dirett li ċirtu affarijiet dawk it-tip oħra ta' fondi. Aħna rridu nsibu mezzi ta' kif inkunu nistgħu nevitaw il-gaps li hemm u xogħol doppju għaliex kollox jizistillu ma għal daqstant irridu nagħmlu xi formulazzjoni hemm xi formulazzjoni dwar dan minn ħata rapporter u forsi nistaw nanalizzaw iktar fid dettall u nintroduċu xi emendi dwar dan dwar l-importanza ta' interdonor dialogue, il-bidu ta' strutturi ta' koordinazzjoni għaliex inkella ħna ser nirriskjaw li nkunu ma nkunu xeffiċenti bizzejet. It-tieni punt, appoċ għas soċjetà ċivili u l-imsieba soċjali din hija waħda mill-affarijiet li aħna nit nitkellmu dwar kull darba li marru fil-Balkani tal-Punent jew inkella Turkija jew inkella xi pajjiż ieħor beneficjarju. Importanti ħafna li aħna nistgħu ntejbu l-kapaċità fuq livell lokali u reġjonali għal l-imsieba soċjali, l-suq tax-xogħol, l organizzazzjonijiet, eċetra. Ntajna ma' ħafna minnhom ġewwa Turkija U hawnhekk hawn differenza kbira ħafna bejn pajjiż bħal Turkija u pajjiż fil-Balkani tal-Punent mem lebda struttura ta' vera lebda strateġija t-tip ta' soċjetà ċivili u jiena naħseb li aħna għanna nagħmlu naħdmu iktar hemmhekk. Sfortunatament il-fondi għas soċjetà ċivili spiss um, jispiċċaw jiena taw fl-aħħar meta ikun ittieħdu l-fondi kollha l-affarijiet oħrajn u għal daqstant irridu fondi iktar sostenibli għas soċjetà ċivili msieba soċjali. Jiena naf li għam organizzazzjonijiet li jisemmu pereżempju eżempju ċertu percentaġġ tal-lipa jew ikun soċjetà ċivili jekk dan mhux biżjed ma nafx aħna rridu nippruvaw nipproteġu din il-parti ta' lipa u jiena naħseb li din hija xi ħaġa ferm importanti. Tres punt dwar l-istrumenti finanzjarji jiena naħseb li din hija xi ħaġa ferm importanti. M'hemmx mod ieħor kif il-budget tal-Unjoni Ewropea jgħat il-fondi għal dak kollu li nixtiequ aħna b'mod partikolari għaliex aħna ninsabu fl-istess programm fejn fokus dwar l-infrastruttura, investiment tajjeb u din il-fandi, soft funding għas soċieta ċivili, etc. Jekk aħna xina nagħmlu dawn it-tnejn irridu strumenti finanzjarji u ovvjament ikonna analizzaw dan Iżda ma naħsibx li għandna xinuqqas ta' ftehim hawnhekk f'dan ir-rigward. Ir-raba punt tiegħi Dan huwa komponent soċjali fil-regolamentazzjoni IPA li naħseb li huwa fermi importanti jekk aħna nitkellmu dwar l-perspettivi tal-2020 jew ma ninsewx li l-2020 miex biss dwar investiment fiżiku tkabbir, eċċetra, iżda għandha wkoll komponent soċjali fuq l-inklużjoni soċjali hija ferm importanti jekk aħna analizzaw il-pajjiżi benefiċjarji Turkija waħda minnhom, iżda l-Balkan tal-Punent ukoll waħda mill mill-problemi miex it-kabir ma' ġenerali li livell ta' tkabir fit turkija huwa it-tin l-aħjar fid-dinja wara iċ-Ċina. Iżda l-problema hija id-differenza kbira li hemm bejn partijiet differenti f'dan il-pajjiż li uħut minnhom qed jikbru uħut le. Hemmhekk għandna komponent soċjali li tinkludu u nindirizzaw reġuni żvantaġġati, eċċetera. Il-ħames punt. L-appoġġ tal-budget hemm diskussjoni fuq l-appoġġ tal-budget li teħtieġ inqas amministrazzjoni, ecc. M'hemmx problema għalina, aħna ġa kellna rapport dwar dan fil-kumitat tagħna, iżda f'dan il-każ ovvjament irridu nkunu konxi li rridu niġu kkumpanjati minn miżuri iktar b'saħħithom antikorruzzjoni u spiss benchmarks ċari ħafna ta' kif nittrattaw l-appoġġ tal-budget. Punt numru 6. Is-Sinjura Njenski semmiet numru ta' kundizzjonijiet politiċi, tekniċi, kondizjonalità l-finanzjari per capita fost oħrajn. Dawn huma punti niltaqgħu wkoll magħhom it-Turkija għaliex eh, jgħidulna pereżempju li per capita huma jirċievu ħafna inqas minn eh, ħafna inqas bħala fondi. Ovvjament, Turkija hija għaxar darbi tikbar minn pajjiżi l-oħrajn. U kieku kena nagħtu l-istess mm, fondi per capita żgur li ħajn nispiċċaw b'somma li ma sawx biss nimmaġinawha li kollha nagħtu lit-Turkija. Għalhekk forsi nistgħu noħorġu bi kriterji oħrajn Iżda hemm xi punti hawnhekk li huma diffiċli indirizzhom indirizzhom huma kontroversjali. Aħna għandna problema ukoll l-istess problema fil-fondi ta' koeżjoni. Qed nitkellmu dwar il-koeżjoni makroekonomika. Jina aħna maħniex ċerti jekk nistgħux naqbdu pereżempju mal ta' makroekonomika wkoll issuġġerit is-Sinjura Nijenski. Finalment, aħna diversi snin ħindimna fuq proġetti pilota, fuq azzjoni fuq proġetti pilota għal ristawr ta' patrimonju kulturali li kien f'pajjiżi li kien konflitt fihom il-proġetti ta' pilota u ħidma preparatorja kienet effettiva, kienet tajba ħafna. Issa rridu nżidu eh, referenza għal dawn il- arrestaw ta' patrimonju kulturali speċjalment dwar pajjiż ta' konflitt għaliex dan għandu importanza għaliex dan għandu importanza kbira anke meta tqis ir-rikonċiljazzjoni bejn gruppi differenti. Jekk pereżempju terġa' tibni knisa u terġa' tibni mosk, moska, moskeja fil fil-Bosnia dan iwassal għal rekonċiljazzjoni f'dan il-pajjiż. Allura naħseb li importanti li jkollna lingwaġġ li jagħmel referenza għal dan sabiex intuh priorità fil-futur. Grazzi ħafna. Sur President, aħna fil-fatt nipprofar nħarġu b'kemm bil nipprofar nħarġu b'emendi, ma naħsibx ħajkunu kontroversjali. Ħafna bil-emendi ħajkun ħajkun xaqsmu mal-makroekonomija. Eh, imma l-kondizjonalità makroekonomika. Grazzi ħafna. Grazzi jgħid il-President. Sessu grazie. Skużani jgħid il-President, fl-istess ħin nixtieq nilqa lill-ewwel l-ewwel għatija u wieħed mill-kollegi tagħna Kroati. Grazzi ħafna sur President, jiena sempliċement nixtieq ngħid xi nixtieq ngħid kelmtejn dwar l-esperjenza tal-Kroazja mal-LIPA, mal-IPA. U rigward is-simplifikar u kooperazzjoni transkonfinali u Erasmus for All. Is-simplifikazzjoni hija kwistjoni ewlenija minn diversi aspetti. Mhux biss eh, minn ħata l-NGOs, iżda anke minn naħa tal-municipalitajiet f'ħafna każi dawn huma f'sitwazzjoni ta' disperament. U huma ma jistgħux jipparteċipaw. Ma jistgħux laqas biss japplikaw u din hija problema. Problema illi tqajna maħna fil-Kroazja, u nistennewha fil-Bosnija, fil-Serbja, fil-Kosova, fil-Kosova u fil-Bosnija fil-Herzegovina, eccetera. Perġunaw kif ħan indirizzaw din il-kwistjoni sabiex ikun nistgħu noħolqu kondizjonijiet biex bekk dawk li qegħdin fl-iktar l-iktar li għandu ħtieġa anzi ikunu jistgħu jizaw dal programmi u anke il-flus il-fondi disponibbli permezz tal-IPA. Tini punt, il- kooperazzjoni transkonfinali li fil-fatt torbot tanka mal-punt li għedin kif semmejt huwa din hija xaġa importanti ħafna għal rikonċaljazzjoni bejn il-pajjiżi differenti il-pajjiżi li fil-fatt kienu involuti fil-konflitt tal-disajnijiet u fil-bidu elfejnijiet ukoll. Billi ħafna miż-żoni mal-frontieri mhumiex żviluppati, din hija raġuni oħra addizzjonali sabiex ikun nistgħu nappoġġjaw il-programmi eh, transkonfinali u nkonsidrawhom bħala aspett importanti ħafna tal-IPA b'mod partikolari mal-arja maż-żona tal-Balkani tal-Punent. Issa rigward is-sostenibilità tal-edukazzjoni. Aħna f'dawn l-aħħar nishtinajt li na fil-ħajja tiegħi li miex fil-ħajja tiegħi non li mhijiex politika fil-fatt jiena professur fl-Università ta' Zagreb u rajna li l-simplifikazzjoni u l-edukazzjoni rajna wkoll l-edukazzjoni mill-snin iż-żar għal l-università fil-fatt il-kwalità qed dejjem tmur lura u l-kwalità u l-aċċessibilità fil-fatt għall-edukazzjoni fil-fatt dejjem qed tmur lura u qed tiġi imminata. Ġifiri, irridu nirrevedu il-kondizjoni ta' fondi u aċċess għal fondi tal-Erasmus u rridu nżidu fil-fatt il-percentaċ li hemm disponibbli għalina. Grazzi ħafna, għaziz kollega, Signor Nejenski, tixtieq twieġeb? Iva, fil-qosor. L-ewwel net. Nixtieq nirringrazzja Liljon għall-opinjoni importanti. Grazzi tal-kommenti. Aħna diġà qed nersqu li nilħu ftejjim fuq dawn il-punti. Issa rigward il-rapport inizjattiv dwar it-kabbir qed naħdmu fuq dan ir-rapport u għalhekk nilqa' suġġerimenti tiegħek. Kif taf aħna ħan votaw fuq dan ir-rapport u dan ifisser illi ħan jieħdu konsiderazzjoni dak illi inti issuġġerejt. U nixtieq ukoll nirringrazzja lill kollega tagħna mill-Kroazja għaliex ħafna mill-punti li qajjimt inti mill-esperjenza tiegħi naf li huma importanti ħafna simplifikar il-kooperazzjoni transkonfinali fuq dal proġetti dawn huma importanti għas sostenibilità tal-proċess kollu kemm tal-proċess ta' demokratizzazzjoni u għal politika Ewropea tkompli tinfirex eh, mal-Balkani tal-Punent u din dawn huma punti li tqajt magħhom jiena wkoll. Nixtieq ringrazzja lil kulħadd tal-punti li għajmu. grazzi. Grazzi ħafna. Signora Porter. Issa, għal dawn iż-żewġ rapporti tridu twaslu l-emendi sa 22 ta' Mejju qed nara li kien hemm gruppi li diġà bdew jħejju dawn l-emendi, għandna ħan adottaw dan ir-rapport eh, ta' Sinjor Njenski fil-31 ta' fil-30 ta' Ġunju. Dan il-rapport ħajġa adottat fl-20 bejn 20 20 ta' ġunju u nisperaw dan il-rapport ukoll jiġi finali jiġi qabel il-plenarja ħalli nkun nistgħu votaw fuq. Grazzi. Grazzi ħafna, palissa nimxu sew mal iskeda tagħna mela issa nimxu għal sezzjoni ta' votazzjoni. Mbagħad nerġaw lura rapport ta' Grasle u Rivellini sabiex ikun hemm preżenti il-bib ta' kumitati oħrajn. Mela nimxu għal punt 14. L-ewwel net hemm żewġ talbiet għal trasferiment minna tal-Komissjoni għal l-2012 biex tal-2012 sur Balzani. Grazzi. Numru tlieta, l-proposta numru tlieta edha tajt kif huwa finsaf il-regolament finanzarju, t-proponi li nużaw ċifra ta' miljun u 120 elf euro meħudom il fond ta' ġustament tal globalizzazzjoni sabiex bek tingħata għajnuna teknika l pajjiżi membri għall-użu ta' dan il-fond. Edin taħt il-limitu massimu għall-użu ta' din il-fond ta' din il ċifra ġifieri 0.35 u għalhekk il-proposta tiegħi hija li nivutaw favur dan ir-rimbors. Imbagħad fir-rimbors numru 5 qed nitkellmu dwar ir-riserva li aħna konna votajna fuqha fuq il-budget tal-2012 għal komitoloġija jiġifieri l-gruppi tal-esperti mod partikolari. Aħna f f'riserva dawn il-somom u tlabna l-Kummissjoni biex ikon aktar tarif minn dawn il-gruppi ta' esperti fil-komitoloġija u l-Kummissjoni naħseb li tista' tagħmel aktar sabiex tiċara dawn il-punti u bekk tippermetti jenna b'serħan il-moħ nirtiraw ir-riserva. Għalhekk għalissa l-opinjoni tiegħi hija kontra n-numru 5. Grazzi. Très bien, je vous remercie. Alors, on va d'abord examiner le... Grazie ħafna. Nazimna u numru tlieta, s-sur Valer. Issa sur Alvaro. Grazzi ħafna. Jiena ma sajċ nifhem eżattament xi jfisser dan. Jiena naħseb illi dan ma ġiex aċċettat minħabba illi forsi rridu ma rridux aċċettaw rapport, issa forsi mhux qed nifhem sew. ħajkun hemm żewġ trasferimenti jgħid il-President. Tista' forsi terreġa' terrepeti dan il-punt, Sinjor Balzani. Mela, għanna żewġ rimborsi trasferimenti tal-appropriazzjonijiet. Tlieta u ħamsa. Jena nipproponi nivotaw favur numru tlieta fir-rigward il-fondi ta' global ta' l-IGF, somma zaħira, biex bekk tingħata għajnuna teknika lill istati membri fl-użu tal-Fond ta' Globalizzazzjoni. Ġifieri jiena nipproponi nivotaw favur din ir-rimbors ta' flus. Il-rimbors numru 5 huwa ta' il terar ta' rezerva li aħna votajna fuqha fuq linja budgetarja marbuta mal-komitoloġija u b'mod partikolari l-grupp ta' esperti aħna konna poġġejna dawn is-somma f'riserva għaliex edna l-Kummissjoni li bħala Parlament ħan naħħu din riserva ġala darba l-Kummissjoni tina indikazzjonijiet preċiżi fuq dawn il-gruppi ta' esperti. Jiena naħseb li l-indikazzjonijiet li natajna mhumiex biżejjed walek niproponi li nivutaw kontra il-trasferiment ta' flus numru 5. Nitolbu li konna aktar tarif preċiż minnaħa tal-grupp ta' esperti u anke minnaħa tal-Kummissjoni. Grazie. Monsieur Barro, vous avez compris. Fimtissa, sura sura Alvaro. Iva, naħseb li kont, fimt. Għalhekk nisa nikkonferma li taħt tlieta jekk kellna nivvutaw skont ir rapport dan għadha ma votajniex fih fil kumitat iżda huwa abbażi ta' trasferiment. Issa jekk ħana votaw fuq trasferiment minn ma nkunu votajna fuq rapport marbut miegħu ma nafx inħalli fidejn eh, ir-rapporter sabiex jiddeċiedi. Iva, unek għanna diffikultà li stajna nevitawa. Għana misna adottajna il-bazi legali qabel ma minna trasferiment. Ma nistawx nadottaw il-bazi legali illum, ġifiri nistaw deċidu ma naċċettawx il-trasferiment lanqas, iżda wasalna fil-limitu ta' żmien allokatalina u jekk ma nippreżentawx dan ħan idru id-data ta' skadenza hija nar il-ħamis, kollox jiskadi u nuru li jista' ma tajniex opinjoni jew li ġa sempliċement naqblu. Toħroġ biss li aħna favur dan kollu u ma toħroġ l-opinjoni tagħna, ma nkunx nagħtu l-opinjoni tagħna. Issa rigward il-finanzjar l-assistenza teknika, aħna diskutejna dan il-punt ma' Surkovlovski u kien hemm eh, kien qbil wiesa fuq dan. Ġifiri, l-għażla l-oħra li għandna il li nħallu li nħallu id-data U Dan ikun ifisser illi il-Kumitat tal-Budget ikun ta' opinjoni favorevoli. Ovvjament il-pagamenti jisseħħu biss wara li tittieħed deċiżjoni illegali. Għalhekk? Dik hija l-problema. Ir-relatur tagħna hija favur vot favur it-trasferiment kejja din l-iskeda li għandna illi jekk hemm xejn problematika ħana responsabilità din il-sked, ta' din l-skeda nspera illi ma nerġgħux nispiċċaw f'din situazzjoni fil-fġejjien, ġifri minnu favur trasferiment tlieta. Minnu kontra? Erba, ħamsa, setta. Seba kontra, astensjonijiet? Trasferiment iġi għattuttat. Issa rigward tas-sferiment 5 iġifiri li neħu riserva u rapporter wa kontra dan, minn favur. Minn kontra. Kważi kulħadd. Ċfridin ma taddix. Għalhekk nżommu riserva. U relatur taħseb li m'għandniex biżejjed informazzjoni minnaħa il-Kummissjoni. M'għandniex trasferimenti oħrajn għall istituzzjonijiet l-oħrajn għalhekk nimxu għal punt numru 16 il-politika dwar il-bini. Is-Sinjor Holmajer. Hol Grazzi, Sur President Iva, xin għamil proposta l ewwel net dwar id-dar tal-istorja Ewropea. Id-dar tal-istorja Ewropea kella l-pozittiv u negattiv tagħha. Ġifiri, indirizzajni din kwistjoni b'mod pozittiv u mod negattiv hawnhekk f'dan il-komitat, però ħadna il dokumenti minnħa tal-Parlament, iżda dawn id-dokumenti juru biss stimi, stimi tal-ispejjeż li se jkun ħanetħlu għalihom. Għalissa maċ għana għad dispozizjoni tagħna sejħiet għall-offerti u għalhekk nixtiequ li nadottaw l-opinjoni opinjoni fl-aħħar ta' Mejju u għalhekk naħseb li għandna nideċidu li fil-fatt nippreżentaw opinjoni jkollna l-kow il-kor relaturi maħna kol il-korrelatur fil-fatt jgħet maħna unek u koll u jaqbel miħaj illi għanna noħorġu eh, b'opinjoni konġunta li xnishtiqu illi nibqaw nsegu mill-qrib tan il-proġett. Għalek li nissuġġerixxi li għawnek niddeċidu li natu opinjoni u niprezentawa mux il-ħamis għaliex nixtieq li kolli l-opportunità sabiex ikolli laqa mal-korrelaturi tiegħi sabiex kun nistgħu niddiskutu l-affarijiet fid-dettall Umbat fil-laqa ta' wara ġifri ta' wara l-ħamis ikun nistgħu nerġa' niddiskutu l-iskeda għandu ta' skadenza. Iva, grazzi jgħid il-President, ġifri inti qed tagħtina Parisa biex nagħtu opinjoni mhux dil-ġimgħa iżda. Iżda fil-laqa ta' wara. Iva, u żewġ nejn nies li jixtiequ jitkellmu. Grazzi ħafna. Nixtieq fil-fatt nappoġġa l-proposta minnha ta' Monika illi fil-fat n-waslu opinjoni dwar dan il-sujġet war li zort il-sit fil-Lussemburgu rajna l-ġestjoni tal-proġetti u lan ewlini u li fil-fat nilħu mal-dati ta' skadenza li għana u jidru li jem kwistjonijiet pendenti bħalissa li jtiħazbuna. ħazbuna li taħasbu l-kumitat tagħna. Naħseb li l-kumitat tal-budget għandu jibqa' informat dwar kwistjonijiet tal-budget. Aħna ma nix qegħdin hemmhekk sabiex nagħmlu ġestjoni ta' sitwazzjoni tal-bini nifsu, iżda naraw li hemm ġestjoni tajba tal-flus li qed jiġi użati irridu nasigura rwina li nistaw fil-fat taħna nibnu dan il-proġett u illi nibnuh b'mod effiċenti illi ma jwassalx għal kritika ma jwasalx għal kritika għal dan il-proġett. Għalhekk jiena nappoġġa l-proposta u nispera li l-Kumitat jaqbel li din tkun prezentaw nippreżentaw u din bħala opinjoni u naqseb li dan il-komitat għandu jkun involut eh, sew fil-kwistjoni tal-budget marbuta dan il-proġett biex kunu ċerti li l-fondi qed jingħataw dan il-proġett ikunu ġestiti b'mod tajjeb. Grazzi. Grazzi ħafna. Aziz kollegi, issa sur Borata. Signora Barata. Grazzi ħafna. Jiena il-shadow mill-reporter għal dan il-grupp u nixint kommenta fuq dan il-bini. Naħseb li fi żmien meta għandna ħafna restrizzjonijiet budgetari fl-Istati Membri tagħna, aħna rridu nikkonsidraw kull investiment ta' dan it-tip u fil-fatt jiena kuntat ħafna li intlabna li nagħtu opinjoni jiena toqġobni l-idea ta' dar tal-istorja Ewropea fi Brus tal-istorja Ewropea iżda Nixtie li dan ikun bini li mhux biss eh, jiforma l-nies dwar l-istorja tal-Unjoni Ewropea iżda wkoll ikun żona ta' riċerka li irid ikun post li wasal għal riċerka. Issa hemm diversi kwistjonijiet marbuta ma' tan kollu l-ewwel net il-konversu il restaw tal-bini irridu nibnu iktar solari u nestendu il-proġett jina naħseb illi għana bżonni ikolna studi sabiex naraw l-effettività, ma nafx jekk dawn l-istudji mhix eh, disponibbli għaliex jekk irid ikolna dawn l-istudji sabiex ikunu ċerti jekk għandix bżonn nestendu l-bini nnifsu jew inkella nistgħux nibqgħu bil-bini hekk finu. Il-Parlament Ewropew għandu jikkoopera flimkien mal-istituzzjonijiet oħrajn fuq dan il-proġett u ma nafx hekk għandni xi impenn minn tal-Kummissjoni dwar dan il-proġett fil-fatt. Nixtieq naraw, nixtieq komment wkoll fuq il-budget kollu kemm u fil-fatt nilqa il-dikrazzjoni minnaħa tal-Kummissjoni u nisper il-Kummissjoni fil-fatt tappoġġa dan il-proġett u ħadd kontribwixxi finanzjarjament. Nasab li dil-bini huwa proġett kumpless ħafna, għaw għalhekk għandna noħorġu b'opinjoni li mbagħad iridu nifutaw fuqna. Grazzi ħafna Essur Hartong. Grazzi ħafna jien ħafna bil-proposta ta' Sinjora Holmer. Holmer. Naħseb li kun tajb li fl-opinjoni ninkludu jew nsemmu li eh, kanniex namlu nibnu dar tal-istorja tal-Unjoni Ewropea meta naraw l-isfond li ninsabu fih. Grazzi ħafna sur Signora Holmajer. Grazzi ħafna. Grazzi tal-mistoqsijiet minnaħat tal-kollegi tiegħi. Jiena fil-fatt għandi mistoqsija hemm pożizzjoni minħat tal-Kommissjoni dwar parteċipazzjoni u anke l-ispiża għal ħaddiema. President Barroso fil-fatt għandu perċezzjoni pożittiva u fil-fatt eh, jixtieq li jipparteċipa. Din hija xaġa li tlabnija sabiex din id-dar tal-istorja Ewropea ma tkunx biss kwistjoni li qed jindirizza il-Parlament. Iżda rridu naraw li ninkludu wkoll kif eh, twildet l-Unjoni Ewropea u ninvolvu l-istorja ta' wara l-gwerra u ninkludu l-istorja tal-Kommissjoni Il-Kummissjoni fil-fatt diġà tat opinjoni pożittiva dwar dan kollu u fil-fatt jiena kuntent ħafna il Sir Artong jaħseb illi għandna jkollna opinjoni. Iżda l-unika punt li qed iħassibni huwa li għandna opinjonijiet kemm xejn differenti dwar jekk id-dar għandix eh, għanix namlu jew le naqbel il-wara diskussjoni, nifhem il-wara diskussjonijiet eh, li kellem kollegi tiegħi aħna l-koll naqblu li għandi kulem dar tal-istorja Ewropea u rridu li li dan il-proġett namluħ b'mod li għamel sens. Aħna ħan koplu indirizzaw dar il-proġett ħajkun hemm numru ta' mistoqsijiet illi ħajkollna niddiskutu fl-opinjoni u li rridu niddiskutu għam u rridu ukoll illi ninvolvu u naraw l-effiċenza vis-a-vis l-ispejjeż fl-istadji tal-bidu. Aħna diġà għandna xi informazzjoni speċifika u Ovvjament, irid ikun għandi tip ta' informazzjoni meta kont nitkellmu dwar proġett ta' bini, għalhekk kien kontent ħafna tikolna dawn it-tip ta' diskussjonijiet bħalissa. U għalhekk ta' li naħseb li ta' li jkun opinjoni. Grazzi ħafna, jiz President. Naħseb li kulħadd jaqbel flimkien rapporter illi għanna natu opinjoni, prezenta opinjoni fuq dan il-proġett tant importanti, rridu il-ħin tagħna nistax ma nistax natu l-opinjoni issa jew lanqas il-ħamis, ġifieri nagħmlu dan nippreżentaw dan 15 oħra. Fl-aħħar ta' Mejju, grazzi ħafna. Mela issa nimxu għall-aħħar punt fuq l-aġenda. Skużani jgħid il-President. Kallim ieħor. Skużani, Sur President, però hemm punt ieħor qed nitkellmu dwar il kera tal-bini Montwajer kif xiktar xtafu il-bini jismel mhux qed fl-aħjar kondizzjonijiet għalhekk irrelevanti mid-dar tal-istorja Ewropea u n-nies li jaħdmu li jista' jkun jaħdmu hemm. Nixtieq ngħid illi fil-bini ta' Montwajer għanna bżonn li nagħmlu xi xogħol ukoll Nistgħu nitkellmu dwar il-bini, il-nifsu, u l-kondizjoniet l-ħaddima tikollhom jaħdmu u l-kondizjoniet jaħdmu fih il ħaddima il-bini Eastman sissa fil-fatt għandu l-kollegi u tal-ombudsman u kollegi mill ta' protezzjoni u l-ħaddima tal-qorti tal-awdituri dawn jinsabu fil-bini Eastman u fil-fat il-kera tal-bini 63 Eastman se jiskadi fl ħar ta' din is-sena issa għanna naħsbu dwar il-kondizjoni tal-kera, pero il-staff il-ħadima ħaj kollom joħorġu l-ombudsman, il-staff tal-ombudsman u tal-orz tal-auditori man mux qed bħal mitluba l-ħlasijiet kollha meħtieġa, ovvjament ħalsu ċerta eh, kontijiet bħal pereżempju il-dawla, eċetera, eċetera. Ġifiri, supervisur tal-ombudsman u l-orti tal-awdituri se jkollhom iktar qudiem jħallsu għall ispejjeż illi jkollhom. Din hija kwistjoni mhix daqstant ċara u dan kollu huwa marbut mal-Bini Eastman. Is-sitwazzjoni kif inhi m'għadix viabli. Il-Bini Eastman li fih 7506 metru kwadru u wieħed 5700 metru kubu او fil-fatt dan l-ispejs ħajġu eh, mħalsa mill partijiet interessati. Bekk ma jkun hemm l-ebda spejjeż minnaħa tal-Parlament. Ovvjament ċarġu dunħalsu għal sigurtà għaliex għajt ikollna ehm, staff tal-Parlament illi qegħdin f'dan il-bini. Ġifieri eżis kollegi, mux għan kellem dwar il-figuri kollha kemm huma, għaliex għana l-koll nistan ħarsu lejn nistan nagħtu daqatajn il-daw dokumenti fuq l-internet. Però, fl-opinjoni tagħna l-ispejjeż inizjali huma ftit iktar minn eh, żewġ miljun euro. U ħajkonna kontrat biex użaw il-binja l-21 sena. Aħna fil-fatt konna saqsejna rapport għal studju iżda li huwa kemm xejn diffiċli li issegwih. Dan id-dokument ma tax issa tifmu. għaliex huwa diffiċli li tinduna minn dan l-istess rapport kif il-figuri fil-fatt jikkumparaw ma l-ispiża meħtieġa minnaħa tagħna. Ġifieri l-ispejjeż li huma indikati fl-opinjoni tagħna jagħmlu sens mhumiex għolin wis. Kif diġà ma nixxiex li nerġa' nidħol fil-figuri eh, preċiżi, però l-ħaddima tiegħi fil-fatt eh, flew dan kollu bid-dettal. Bid u sena naraw illi fil-ġejjieni se jkollna 5300 metru kubu totali u u 1500 taħt l-art disponibli u kol għalina. il-bini fil-fatt inbena fil-sittinijiet u kollox reġaġi rinnovat. Iżda għanna xie diffikultajiet minħabba li hemm l-azbestos, pero dak indirizzajni fl-2010-2011. Il-parlament fil-fat tal-ek ħallas għas-sigurta emmek fil-program, fil-bini. Fil U għalek ma naħsebx li għanna fejn ehm, niprezentaw opinjoni fuq dan għalix kollox huwa raġenevoli, l-Petit Kolleġi raġenevoli. Issa ħajkuna ħaddima li kolom jitilqu mill-bini Eastman. Iżda xor, fl-ħar mill-ħar naħseb li dak li qed jiġi propost huwa raġunevoli u jagħmel sens. Grazzi, Sinjura Rapporter. Issa fuq dan il-dokument għadda daqstant Fuq Montwajer qed ngħidu li mhux se nagħmlu opinjoni. George, jekk jogħġbok. Naqbel ma' Monika, iżdem mistaqsija li nixtieq l-awtoritajiet parlamentari jiċċaraw. Fuq il-Parlament Ewropew, pereżempju il-binja ta' Montwajer, il qorti tal-Awdituri u l-Ombudsman u dawk li qed jidħlu ħajħalsu għall-ispazju li qed jużaw. Tista' tiċċara kemm hemm spazju li mhux ser jintuża u x'inhu l-ispejża għall-Parlament Ewropew għal dan l-ispazju li mhux qed jintuża għaliex ikun utli għalina naraw kemm hija l-ispiża għall-spazju li mhux qed jintuża. L-istituzzjonijiet qed jagħtu qed ħorġu minn butom għal dawn l-ispejjeż u hemm bżonn li niċċaraw din it-tip ta' informazzjoni darba dejjem. Tkun utli naħseb. Grazzi, jgħid President. U xaħat jistajat jista' jagħti tweġiba din il-mistoqsija? Viċi President? Mela, jien għandi din l-istampa ġenerali, għandix kontat nieħu prekawzjonijiet, 22.8 mbagħad 70% huma dawk li tikopri l-Parlament. M'għandix il-breakdown totali tal-ċifri kollha iżda l-ispiża huwa 1.166 ġifieri miljun u 166 elf euro. Ġifieri miljun 265.648 euro kollox ma kollox, ġifiri 346.189 euro u mbagħad il qorta tal-awdituri jużaw 36 fil-mija 368.000 ehm, għall-użu tagħhom. Għanna rappresentant hawnhekk li jtina stampa aktar ċara qed president biex iżid ma dak li qed ir-rapporter. Grazzi ħafna, President. Iċ-ċifri li għadu kem ta' reporter rapporter huma korretti madwar 22% fil-fatt tal-spazju qed jintuża mill-Parlament li korrispondi għal madwar 350.000 euro bejbet ieħor. Jiena naħseb li qed nitkellmu dwar 35-40 impjegat dak li tintuża minn għandna hemm nuqqas ta' spazju ta' uffiċċji fi Brussell u għalhekk inkun kuntent li nistgħu nagħtu spazju għal 35-40 impjegat tal-Parlament Ewropew hemmhekk f'dik il-binja. Grazzi ħafna jgħid il-President. Mela. Il-rapporter qed tipproponi li ma nagħtux opinjoni fuq il-bini ta' Muntwajer. Tajjeb wisq fil laqgħa ta' nhar il-31 ta' Mejju ħan eżaminaw opinjoni bil-miktub dwar il-proġett għal rinnovazzjoni tal-Bini Eastman. Grazzi ħafna. Jien nissuġġerixxi li jkollna pawża ta' żewġ minuti. Ħalli l-President ikun jista' jiġi hawnhekk fejn il-panel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 See you. Voilà, mes chers collègues, je remercie le président Teurer de s'être joint à nous. Mela, il-President kompli. Nishtiq nirringrazzja l-President Teurer ta' nizi hawnhekk magħna għal laqgħa tal-Kumitat ta' Budget. Aħna miftuħin għal kwalinkwa membru tal-Kumitat tal-Budget tal-Kontroll tal-Budget biex jattendi. Il-rapporter Sur Teurer u jien deċidejna n-organizzaw skambju ta' ħemit fuq il-għada kurrenti tan negozjati fuq regolament kurrenti finanzjarju diġa kien hemm bosta laqat naħseb li hemm trialogu ieħor għada u importanti għalina li nkun nafux flima stadju qegħdin sebbek iż-żewġ kumitati tagħna jkunu marfa sew u kwalinkwa persuna li tixtieq tistaqsi mistoqsija l rapporterju tagħmel kumment jista' jagħmel dan f'din is-sessjoni pubblika. Inga, tixtieq titkellem jekk jogħġbok. Grazzi, Sur President. Hija ta' sorpriża li l-Presidenti għada il Sinjura Ivanova ser tmexxi n-negozjati għaliex in-nisa għandhom ċertu approċċ, speċjalment fir rigward in-negozjati tal-budget u għalhekk għada ser ikonna eh, pjaċir partikolari għaliex misser tkun preżenti għal avveniment importanti. Xorta waħda minna progress, hemm madwar 14 il-kwistjoni pendenti oħra, hemm biżijiet u perspettivi differenti u ambiti differenti, hemm oqsma fejn mhux qed naqblu, pereżempju l-artiklu 56 fuq il-ġestjoni konġunta, hawnhekk hemm nof sentenza fejn il-Kunsill irid jiddeċidi fuq il-pożizzjoni tiegħu. Aħna Parlament Ewropew moċċar għamilna progress konsiderevoli u nkomplu ikonna atmosfera tajba ħafna ta' ħedma. Għalhekk mhux żmien issa li aħna natu ħarsa lejn dan li xi għadha dwar il-kwittanza u jkun hemm atmosfera pjuttost amokevoli. Nafu li għandna fuq spallejna il-kompetu motem trattat li nivverifikaw x'inija l-kwittanza u rridu naqblu kif din il-proċedura ta' kwittanza stabilita fil-regoli finanzjari ser imwettquha. U l-Kunsill mhux qed iċedem il-pożizzjoni tiegħu għaliex il-Kummissjoni tagħti l-kwittanza bħalma qed nagħmlu sissa u entitajiet aġenziji oħrajn kienu jagħmlu xogħol ieħor. Il-Kunsill ma jirriċ jaċċetta din il-pożizzjoni u dan ifisser li il koll rridu jkunu parti mill-proċedura ta' kwittanza tal-Kummissjoni. Ma dan ikollu impatt, ikollu konsegwenzi u għalhekk irridu nagħtu ħarsa għadda kifet lejn il-kwittanza, mbagħad nagħtu ħarsa lejn l-aċċess tagħna għad-dokumenti tal-awditur intern. Ressaqna emenda wkoll li tistipola li taħt ċertu kundizzjonijiet aħna għandna ikonna aċċessa dokumenti fuq bażi konfidenzjali. Din hija xi ħaġa li l-Kunsill qiegħed effettaq u eh, jirrabja fuqha qed iżomm sod mal-pożizzjoni tiegħu anke mal-qorti ġustizzja tal-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea ċittadini għandhom id-drittijiet tagħhom, rridu nħarsuhom u anke il-membri tal-Parlament Ewropew għandhom igawdu minn l-istess drittijiet. Jiena ċert li ħajkun hemm kollegi f'din il-Kamra li jiddeċidu li jsegwuna u x'inhu malek ir-restrizzjonijiet. Hemm emendi li għandhom ċertu restrizzjonijiet imma hemm restrizzjonijiet li mbagħad jaqgħu. Fil-fatt, il-Kummissjoni taraf li jkun aħjar li jaċċettaw l-emendi tagħna flok ir u każ qudiem il-qorti, iżda il-Kunsill minnaħa tiegħu għandu lok li jitjib skont laqalu l-erf tiegħu. Jekk nitkellmu dwar il-prerogattivi x'inhuma tal-Kumitat tal-Baġit, irridu nagħtu ħarsa lejn il-baġit li jitħalla bħala żejjed fi tmiem is-sena, mbagħad naraw jekk nagħmlux trasferiment ta' dawn il-flejjes għas-sena ta' wara. Barra minn hekk ser ikonna disgwid fuq dan Mbagħad anke fuq l-IDF, il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp, hemm żewġ emendi li aħna rassaqna u ser inkomplu naħdmu fuq dan ir-rigward. Imbagħad il-ħames punt huwa importanti b'mod partikolari f'dan il-kumitat dwar x'ser jiġri bil-budgets ta' emerġenza, x'ser jiġri jekk aħna ma rnexxinniex nilħqu ftehim taħt il-proċedura budgetarja. L-proposta ta' kompromess tal-Kummissjoni hija li għal erba' xhur budġetarji ikun hemm perjodu fejn ikonna il- wieħed fuq tnax provizorji. Mbagħad naraw li nerġgħu nagħmlu negozjati mal-Kunsill u l-isfond huwa li rridu nqisu il- gvernijiet Ewropej kollha. Iżda x'jiġri jekk il-gvernijiet Ewropej jgħidu li aħna ma rridux budget Ewropew. Għalhekk dan jaħseb li jindirizza l-ar xenarju possibbli u importanti li jkollna pożizzjoni minn naħa tal-Parlament Ewropew li tkun qiegħda fis-seħħ. Il-Kummissjoni qiegħda tappoġġana, naraw ser jiġri, l-artiklu 18 huwa artiklu ieħor jaħraq x'jiġri jekk ikun hemm dawn il-pagamenti ta' sanzjonijiet u multi. Jew ammonti li ma jkunux tħallsu bisħieħ, pereżempju l-produtturi tat tabak għamlu ċertu pagamenti għaliex kien hemm każ fejn kien hemm flejjes neqsin iżda dan huwa qasam ieħor jaħraq fejn il-Kunsill ma jridx iċedi laqqas biċċa. Punt ieħor għandu xieqsam ma' trasferimenti u kif nindirizzawhom. Aħna ressaqna l-emendi taħna li suppost għandhom naqsu kemm nallokaw sforzi għal dawn it-trasferimenti, iżda rridu natuħarsa lejn kif ħansolvu din il-biċċa xogħol jekk il-flejjes ikunu allokati skont ċertu linji budgetari, l-approvazzjoni tagħna qiegħda tintalab u aħna u l-Kunsill qegħdin ngħidu li aħna ma rridux nagħtu l-approvazzjoni tagħna. Li qed ngħidu huwa li rridu noħolqu 13-il xar u f'jannar xorta waħda nkun nistaw nagħmlu dawn it-trasferimenti. Dan ifisser li nkun nistgħu nżommu l-sovranità budgetarja u nsolvu l-problemi. Naħseb li l-approċċ tal-Kummissjoni hawnhekk huwa ġustifikat. Il-Kunsill irid jistqar l-opinjonijiet tiegħu fuq dan għada jridu jgħidu iva jew le għall-idea ta' 13-il xar u jekk ma jridux dan imbagħad ser jagħmlu. L-artiklu 30 li huwa l-artiklu l-aktar favorit tiegħi, dejjem ser jiġri jekk niffirmawx il-budget jew le meta kollox jintemm. Fuq dan il-punt partikolari, wara li smajt il-servizzi legali tal-Kunsill li għal-sija sħaħ qalu li ma tistax tbiddel it-trattat minħabba bażi ta' regolament budgetarju, issa x'qed jagħmlu qegħdin jistaqsu li din il-tibdil wara kollox iseħ. U għalhekk għandu jagħmlu minn tal-inqas xi ħadd u għalhekk ikun hemm referenza espliċita għal min dan se jagħmlu dan ix-xogħol. Hemm każ ieħor qudiem il-qorti minnaħa tal-Kunsill dim il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja. Għalhekk hija sitwazzjoni taħraq ferm. Hemm żewġ affarijiet li daħquni lili u dawn qegħdin fuq l-aġenda ta' għada. L-artiklu 1.3.1 huwa punt serju ieħor dwar il strumenti finanzjarji u l-mistoqsija hija l-istrumenti finanzjarji jistaw eh, jiġu intużati mill-ġdid, il-fondi jistaw jerġgħu intużati mill-ġdid, il-Kunsill xorta qed iżomm pożizzjoni jibsa fuq dan ringrazzjaw il-Kummissjoni tat-test tagħhom u isna ħafna il-Kumitat tal-Budget u l-Kumitat tal-Kontroll tal-Budget li għandhom ikollhom il-jiet l-aktar possibbli dwar kif dawn il-flejes għandhom jintefqu għal dawn l-istrumenti finanzjari kull sena nistgħu nieħdu deċiżjoni mill-ġdid. Hemm strumenti li jaħdmu tajjeb u hemm oħrajn li ma jaħdmux tajjeb. U għalhekk ikonna l-opportunità li nagħtu l-influenza tagħna sena wara sena. Għaldaqstant, hemmhekk fir-rigward l-istrumenti finanzjari aħna ħloqna l-aqwa grad ta' trasparenza, l-aqwa grad ta' involviment u naħseb li ż-żewġ miżuri huma tajbin ħafna. Bekk Fir rigward l-istrumenti finanzjari għanna opinjoni favorevoli u pozittiva u għanna soluzzjonijiet tajbin li aħna negozjajna fuqhom. Imbagħad għanna sensiela sħiħa ta' artikoli fuq trust funds għal azzjoni esterna. Il-Kunsilleri ta' proċ restrittiv qatt ma rajt eh, test leġislattiv li jgħid li huwa projbit li tagħmel xi ħaġa. U hemmhekk il-Kunsill jibda fuq din is-sieq ħażina. Huwa projbit li tagħmel X, Y, Z, etc. U għalhekk maħniex daqshekk eh, minar pożizzjoni aħna rridu l-Kummissjoni tkun tista toħloq trust funds għal-nuna monetarja zdan kell affarijiet ta' tibdil fil-klima u azzjonijiet tematiċi oħra. Il-Kunsill fassal test fejn jitkellem dwar l-istatat implement ta' implementazzjoni li jkunu eh, għawdu għan biss il-Konsil. U daqsek. U din aħna bħala membri tal-Parlament Ewropew ma nilqawix. U għalhekk imħazbin fuq dan il-punt. L-artiklu 195 fuq il-binjiet jiena nixtieq infakkarkom li dan l-eżerċizzju huwa wieħed importanti ħafna. Nistgħu nifrankaw il-flus, nistgħu ukoll naħdmu billi nifrankaw il-flus, ikonna spejjeż aktar baxxi u kieku ma jkunx hemm limitazzjonijiet taħt dan l-artiklu ikonna aktar trasparenza. Diġà ksebna trasparenza grazzi għal rapporter fuq il-binijiet billi ikonna jed fuq stadju bikri tal-politika tal-bini hemm ħafna kwistjonijiet mhux solvuti, pendenti, bħala limiti x'inhuma fejn nistgħu nieħdu azzjoni jew le, iżda l-kwistjonijiet ewlenin diġà ġew indirizzati. Ovvjament, musser nitrattawhom għada. L-artiklu 156 fuq il-ġestjoni eh, konġunta tar resorsi għal darboħra din hija isa barriera fejn hemm ħafna xogħol li rridu nagħmlu, mhux xogħol li ħajerkibna iżda rridu nkunu ċerti li nagħtu ħarsa lejn il-monitoraġġ u dmirijiet u l-opportunitajiet il-Kummissjoni għandha u xandu mbagħad u xed jagħmel il-Parlament Ewropew. Jekk nagħtu ħarsa lejn il-Greċja u Spanja, naħseb il-koll qed naraw bajnejna fejn qed isir aktar milli nixtiequ aħna. 117 A fuq is-sussidji ser jiġri dwar il-VAT. Fil-ġejjieni aħna ma rridux li t-taxxa fuq il-valur miżjud jiddaħlu għabbażi ta' sussidji u ma rridux li l-VAT jiġi applikat fuqhom dawn is-sussidi. Hawnhekk il-ġestjoni diretta tapplika u mhux il-ġestjoni maqsuma. U għalhekk aħna nittamaw li l-Kunsill tista' taqbeż dan l-ostakolu aħħari għaliex dan ikun pass ieħor kbir il qoddim Il-mod kif huma għaddejjin l-affarijiet bħalissa qed jagħmel l-affarijiet diffiċli ferm. Anke l-atti delegati huma kwistjoni pendenti u l ferma komuni u l-ftehim amministrattiv ma jsolvix ċertu problemi. Per eżempju, x'jiġri jekk ma nistgħux naqblu fuq atti delegati. Imma l-awtoritajiet budġetari kollhom bżonn l-atti delegati b'urġenza. Għalhekk qed nagħmlu proposti biex nkopru każijiet li jkunu l-ar każijiet possibbli. Bekk nkunu qed ngħinu lil nafusna biex nimxu l-qoddim u nibqgħu ngħixu bħala politika. Nafu li ma rridux nagħmlu regolamentazzjoni fuq kooperazzjoni tajba, iżda titgħamel regolamentazzjoni fuq l-ar xenarju possibbli. U fema komuni, konġunta, ma tagħmilx dan. Nafu li kulħadd huwa kontra dan iżda ma importax. Xi kultant jieħu iktar ħin biex tikseb l-anijiet li tkun tikseb. Għalhekk din hija l-qada korrenti tista' tkun qar biex inkun onesta magħkom onest ma'kom, iżda fuq l-pjanar ħajkonna laqa għada mbat l-ewwel ta' Ġunju trialogu u jekk hemm bżonn 12 ta' Ġunju fi Strasburgu jekk ikun hemm bżonn. Il-bieraħ bħala rapporter jiena temmejt it-trialogu ta' Olaf u mhux qed nara biss xaqta tama iżda anki e, draġġi kbieħ ta' tama biex bekk nimxu l-qoddim f'din il-kwistjoni. Grazzi. Grazzi, signora rapporter. Il-kollegi lesti japplawdik wara prezentazzjoni bħal dik, jekk femnik sow. Inti jed li jem fema konġunta minnaħa tal-Komissjoni l-Parlament fuq ċertu punti fejn qed ikonna iktar problemi mal-Kunsill u għaċar il-kollega jekk joġoba. Grazzi fil-qosor L-ewwel nett nirringrazzja l-rapporter għal xogħol tiegħek fin-negozjati u l-istrateġija memuża mal-prestazzjoni tiegħek. Pala Shadow Rapporter zirridu toħarsa lejn il-prioritajiet u forsi tista' tgħid kelmtejn dwar trust funds esterni li semmejna. Hija assurdità li l-Unjoni Ewropea tiffinanzja proġetti mill-trust funds anke fil-bank dinji u dejjem qed nirċivu l-menti darba wara l-oħra dwar x'jiġri minn dawn il-flejjes. Mem l-ebda viżibilità, il-Kummissjoni mhux qed ittina tweġiba u din qed toħno l-kredibilità tal-trust funds tagħna. Irrid ikollna aktar kredibilità billi narawx x'qed jiġri minn dawn il-flejjes. Qed nispiċċaw f'pożizzjoni assurda għaliex irridu nieħdu deċiżjoni. Jekk ma rridux dawn l-affarijiet ibqgħu isiru irridu nieqfu nikkritikaw x'qed tagħmel kummissjoni b'dawn il-flejjes. Għaliex inkella mbagħad tagħmel sens li konna fondi mhux biss sitwazzjonijiet ta' emerġenza, iżda anke dak li għandha l-ġnus maquda, l-malarja, l-HIV, l-AIDS, etc. Kien hemm ħafna kritika iżda dawn huma fondi li huma meħtieġa. U toħloq strument tal-Kummissjoni u l-istati membri de facto qegħdin jiġħduh dan l-istrument. U għalek bajt sorpris li fil-politika barranija fl-istati membri eh, jilmentaw meta ifeġġu l-affarijiet un mbagħad meta niġu għassijunnu mbagħad ma jagħmlu xejn. Il-presidenza x'jagħmlu jiġu hawnhekk u joqogħdu jilmentaw. Iżda għandhom jitkellmu dwar mal-ministri tal-finanzi tagħhom u jiddeċidu darba dejjem se jagħmlu. Punt ieħor fil-qosor numru 14 wara dak li qalet is-Sinjura Nejenski, jekk nitkellmu dwar id-definizzjoni ta' xinija kriżi jew urġenza, aħna bħala Parlament konna minna proposta u ridna li konna definizzjoni ċara ta' regolament finanzjarju biex bekk ikonna pożizzjoni uniformi. U jekk fimtsow din waqgħat taħt l-atti delegati li temes magħha sogru li forsi ma tiġix indirizzata b'mod uniformi permezz tal-istrumenti finanzjarji. Hawnhekk ma nafx eżattament. Sinjura Njajinski qalet ektar qabel forsi nistgħu nieħdu approċċ aktar ġenerali. U għalhekk dik hija l-mistoqsija tiegħi, minix ċerta kif ħan innegozjaw dan l-affarijiet għada iżda kellna nsemmu aktar tard. Grazzi. President. Grazzi, Sur Lamassor. Nirringrazzja lill sinjora Gressler li rapportar kuntat tal-budget u hija ħadet ħsieb ir-responsabilità. Is-sur Rivellini fil-fatt għandu ħafna x'jagħmel ħadet sipi. Nixtieq nitkellem dwar il-punt ta' maniġjar konġunt dan ser ikun punt importanti ħafna u deċiżiv għaliex aħna ma nistgħux nippermettu riżorsi li eh, m'hemmx disponibbli għalina li mbagħad jintnefqu mingħajr ebda supervizjoni ma l-error rate korrispondenti din hija xi importanti ħafna fil-Kumitat tal-Budget. Issa fir-rigward ta' proċedura aħna għażilna l-ordni u żammejna dan f'maħna. Hija ħasra li ma nistax inkun hemm nhar l-erba' jina ħat nota tal-ewel ta' ġunju. Bħala parlament aħna rridu nadottaw deċiżjoni b'saħħitha dwar dan għaliex qed nitkellmu dwar interessi importanti ħafna u rridu niddefendu dawn l-interessi. Jiena nispera li l-plenarja taqbel ma dan. Mod partikolari jekk il-Kunsill jiddeċiedi li jipprova jinfluwenzana. Grazzi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 Jiena ħadt nota li hemm 14 il-punt. Uħud minnhom għal inqas tnejn minn dawk li jiena niżilt fil-fatt huma suġġetti li huma koperti mir regolamentazzjoni finanzjarja u probabbli ser joħorġu fin-negozjati fil-qafas finanzjarju mal annwali li jmiss hawnhekk qed nitkellmu dwar il-remainders din huwa punt importanti ħafna nfaċċaw kull sena, kull sena għahna konna nuqqas ta' ħedġa li naddu dak li kun fadal mill-budget ta' sena ta' wara. Aħna mbagħad nagħtu li 27 Ministru tal-Finanzi li kun fadal mudan ġej jew minn manager tajjeb jew inkella minn manager ħażin tal-assorbiment tal-appropriations u nasu dak li kuna tfadal. Din hija kwistjoni importanti għaliex huwa importanti li aħna nqisu sew il-mezzi budġetarji. Intom semmejtu wkoll il- il-Fond ta' Svilupp Ewropew din hija kwistjoni importanti ħafna Aħna ser noqogħdu attenti ħafna dwar din il-kwistjoni minħabba li fl-organizzazzjoni tal-MFF minkejja li dan kien kienet kien għan konġun tal-ħafna żmien twil, il-Kummissjoni issa m'għadix daqshekk imħeġġu daqs il-Parlament li tertu tinkorpora mill-ġdid l-IDF fil-budget komuni tal-Unjoni Ewropea u fil-fatt spiċċajna anke biex nissuġġerixxu suġġeriment ta' tip ta' budget ieħor barra mill-qafas multjanwali finanzjarju bħal pereżempju rigward tal-iter u GMS. E Huwa importanti li nagħmlu dawn l-iskambji ta' opinjonijiet regolari biex bekk aħna nkunu nistgħu nkunu ċari dwar l-impenji li aħna qegħdin naħdmu dwarhom. Mhux se tkun sorpriz lanqas rapporter li tisma li negozjati dwar it-time frame ser ikun hemm laħada waħda fl-ewwel ta' Ġunju, trialogi, waħda fuq l-olaf mod partikolari. X'inhu huma l-prospettivi għal time frame? aħna fċertu punt se jkollna nindirizzaw il-kwistjoni u naraw jekk għandniex nieħdu l-ewwel qari sal-aħħar tal-proċedura jew inti nkella taħseb li jekk nieħdu approċċ iktar pragmatiku ikonna xi prospettivi li nilħu ftehim fi żmien raġonevoli. Grazzi. Jiena ser nirrispondi ma kienx hemm biżżejjed punti fattibbli biex noħorġu b'lingwaġġ ċar ta' kif it-test għandu jiġi implementat. Il-regolamentazzjoni finanzjarja huwa test li għandu jiġi implementat 40% tal-uffiċjali ehm, jaħdmu b'dan għandu jkun ċar biżżejjed. Insomma, minħabba li kien hemm din in-nos ta' ċarezza hawnhekk kien diffiċli li tkun nistgħu nifhmu sew fir-rigward ta' prospettivi għal ftehim u biex nilħu dan il-ftehim aħna nfistejna ħafna ħin u aħna wkoll Ġejna ħafna enerġija f'dan kollu, nixtieq nesprimi ringrazzjament, segretarjat, lill-Kummissjoni. Kulħadd prova jilħaq ftehim u jiena nemmen li jista' jsir. Irridu niddeċiedu però x se nagħmlu għajew le, naħseb li għandna bizzeja issa fidejna biex jipermettilna li nagħmlu xi ftit ta' progress. Iżda hemm xi kwistjonijiet fundamentali pendenti. X'nagħmlu dwar l-emendi tal-MFF jekk il-kunsel ma jridhomx? Mm, hemm problema kbira li hija marbuta ma' dan il-budget Jiena naħseb li l kapita ta' statu gvern m'jomx f'kuntatt ma' nies tagħhom fil-ministri tagħhom. Jekk tqis il-pajjiżi pereżempju. Is-Sinjora Merkel tmur is-summit u mbagħad irridu nużaw il-budget kollu għad kabbir, eċetera. Meta jiena nagħmel dawn il-proposti, il-Ministru tal-Finanzi jgħid le. U dan seħħ Ħafna każijiet jiena noqgħod niddiskuti, nitkellem ġimgħa l-oħra, mort Berlin biex nkellimhom il daw in-nies u ħarsu lejja daqsi kieku. Jien mhux qed nirraġuna il regolamentazzjoni t-tħol fis-seħ s-raħar ta' s sena dan huwa ċar li kellha se nidħlu situazzjoni fejn ma jkunx hemm xejn nistgħu nevitaw. Hemm ġa problema b'xi artiklu artiklu 57 Għalek poġej dan fuq l-agenda għall ewwel ta' ġunju, għalek poġejna dan bħala l ewwel punt. Irrid nafsu iktar dwar dan biex bekk ikonna situazzjoni iktar ċara. Jina tkellimt dwar dak li aħna ksibna sissa l-spesa li ġibli jidru li huma li jtiedu passil u dim sinifikanti iżda għanna xi kwistjonijiet li manager tal-fondi ser jitjiebu jekk il hemm streamlining tar regoli fil-fondi kollha biex bekk ma jkunx hemm kontradizzjonijiet. Mbagħad trid tinterpreta regoli fil-każ ta' kull fond trid tqis ir-regolamentazzjoni dak li ser fil-fatt jagħmel qorti tal-awdituri. Ser ikun hemm ħafna burokrazija U dan tista' taraħ mod partikolari fil-programmi ta' riċerka. U importanti ħafna regolamentazzjoni finanzjarja biex tal-fisse. Naħseb li rridu nilħu ftehim, il-Presidenza Daniża wkoll naħseb tixtieq li nilħu ftehim. U jiena naħseb li kulħadd huwa konxju li ma jagħmilx sens li ma jkunx dan il-ftehim, ma kemm xi affarijiet li aħna ma nistgħux niksbu. Il-ħabib tal-Mil-Kunsill jiġu għal għattana, s bil-kontra. Hemm ċertu problemi li rridu jiġu indirizzati. Jidher li aħna biss jisna rridu solvu dawn problemi eżistenti li għandna. Dan huwa l-punt li rridu naħdmu dwarhom u għandha stant aħna rridu nqajmu iktar kuxenza, iktar għarfien fost il-kapijiet ta' statu gvern. Nitkellmu dwar il-budget wara kollox. Nirringrazzjakom tal-paċenzja u nispera li nkun nistgħu nikkonkludu fuq dan il-punt fil-futur qarib. Grazzi Inga. aħna impressjonati ħafna bix xogħol li għamilt inti. U l-kollegi fi żewġ komitati imma niġew ukoll din il-kwistjoni ferm importanti. Naħseb hawnhekk wasalna fit-tmiem tal-laqgħa tal-lum. Aħna ser inkomplu l-ħamis wara nofsinhar l-aħħar punt ta' informazzjoni. Nixtieq ngħidilkom li s-sur Portax, il-ħbib tas sur Portax, il-kollega li ħallina, qegħdin jorganizzaw avveniment fid-dista ta' filgħodu nhar il-ħamis f'din eh, f'dan il-bini Umbat għada meta jkun hemm sessjoni tal-plenarja, il-President Schulz ser jitlob għal minuta fi silenzju u jgħid kelmtejn eh, fil-memorja tal-kollega tagħna. Min jixtieq jiġi għall laqgħa din se tkun nhar il-ħamis filgħodu. Grazzi.